Darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Jek iġobkom, kollegi, sibu postkom. Il-laqa tal-konferenza tal-presidente tal-komitati miftuħa. Nishtiq nati merħba l viċi President nominat għal-Kummissjoni Ewropea, Franz Timmermans. Palma tafu il-Parlament u l-Kunsill skont regola 118 tal-regoli ġodda tal-Kommissjoni u anke l-annes 16 tal-regola tal-proċedura għandhom din l-opportunità li jisimaw u jevalwaw il-kummissarju nominat għabbażi tal-portofoll korrenti tiegħu rridu nindirizzaw il-impenn Ewropew tiegħu u anki il-kompetenzi ġenerali u l-indipendenza personali. Rridu nħarsu lejn dawn l-aspetti u għalhekk għandna dan ismieħ illum biex nisimgħu. Dan ismieħ huwa l-aħħar smieħ qabel evalwazzjoni mill-konferenza tal-presidenti tal-kumitati. Is-Sur Timmerman ser jagħti diskors taftuħ ta' massimu ta' 15-il minuta Imbagħad ikonna l-mistoqsijiet min-naħa tal-membri, ħajkun hemm 45 mistoqsija mill-membri. Intom eżis kollegi ser tresqu dawn id-domandi. Ser ikolkom minuta għal dawn il-mistoqsijiet u s-sur Timmermans imbagħad ikollu żewġ minuti biex iwieġeb dawk id-domandi. Ġola darba għanna ħin ristret ta' dispozizjoni tagħna nitlobkom jekk joġobkom iżommu mal-ħin allokat lilkom. U jekk joġobkom meta tresqu il-mestaqsijiet tagħkom qabsu fuq il-punti essenzjali. Dan ismiħ ser ikun imxandar dirett direttament fuq l-internet fuq is-sit tal-elettroniku tal-Parlament Ewropew biex bekk kulħadd jista' jsegwi din il-laqa tafu li jiena pjuttost eh, minix strett imma meta jitiskorru l-ħin imbagħad nixref snini. U għalek intom jritu eh, kolkom ħin bizzer biex titkelmu anke sur Timmermans u għalek wara ftit sekondi taraw l-asteriski fuq l-screens ta'kom tafu dan mill-plenarja u wara ftit sekondi jenu waqfilkom il-ħin u naqtalkom il-mikrofonu. Jiddispjaċini li qed nitkellem dan il-klim japplika lilek ukoll Sur Timmermans għandek minuta iktar imma wara żewġ minuti inħeġġek u nistaqsik tasal għal konklużjoni. Ma nafx jekk tistax tara fuq l-iskrim ta' qudiemek tara li kollok żewġ asteriski ħomor li jindikawlek li l-ħin tiegħek ikun skada. Hawn xi kwistjonijiet oħra li tixtiequ tqajmu fuq din il-proċedura le? Sur Timmermans, nadilek il mikrofon jekk jogħġbok. President, membri onorevoli, huwa unur u pjeċir kbira lija li qiegħed hawn dimkom illum. lum tmiem ta' 10 tijem intensivi fejn id-demokrazija Ewropea kienet flaqwa tagħha. Jekk niġi konfermat, din ser tkun l-ewwel kummissjoni li tkun mibnija u nibtet u twildet interament mill-Parlament Ewropew. Nkunet qed naraw bidu ta' ħames snin ta' kooperazzjoni, sħubija u dialogu politiku reali Is-sena 2014 hija sena speċjali ħafna l-Ewropa. Mit sena ilu kienna l-ewwel il-bidu tal-ewwel miż-żewġ gwerer ta' swiċidju li kellna li kienu waslu biex n-nazzjonijiet Ewropej jaslu għal arkub u jeqirdu kważi żewġ ġenerazzjonijiet. Seba'jn sena ilu kellna l-ħelsin tal-ponnin tal-Ewropa fejn il-proġett Ewropew kien dak ta' proġett ta' integrazzjoni Ewropea. U nafu li dak li jkun kien ħaddan l-idea li jekk il-ġirien ikollhom l-istess destin kulħadd ikollu prosperità u sigurtà. Kien kważi 25 sena ilu li din l-idea kienet infetħet għall-Ewropej kollha. Meta waqal ħajta Berlin anki l-forza brutali u dominazzjoni li kienet parti mill vant tal portiera tal-ħadid waqgħet magħha. Kif qal Vaklev Havel, hemmhekk biss il-Vant u l-Ponent saru kwalifikazzjoni ġeografiċi iktar milli politiċi jew morali. Meta nħares lejn dawn l-aħħar 25 sena ma mistaġeb mill-livell ta' trasformazzjoni li l-nazzjonijiet Ewropej kienu kapaċi wetqu. Binti kbira twildet fl-1986 meta tmiem tal-Firda Ewropea kienet laqqas bistop sora. Bni il kbir kien twilet fl-1989 meta dak li kien impossibbli sar realtà meta ibn iż fl-2004 twilet daħlu 10 mm, oħra stati membri fl-Unjoni Ewropea biex ikun hemm trasformazzjoni tas soċjetajiet u tħaddin tal-sobija tal-Unjoni Ewropea. Inħoss li dawn huma fatti importanti għax importanti nżommuhom f'moħħna meta jkun hemm nuqqasijiet mill-Ewropa. Tiħdunix ħażin, hemm żbalji, hemm noqqasijiet u jekk il-Kummissjoni ta' Juncker tiġi konfermata rridu nkunu kapaċi nindirizzawhom. Però l-punt ta' tluq tagħna mhux daqshekk ħażin bħalma jgħidu wħud L-Europa kienet kapaċi ta' trasformazzjoni fondamentali ta' soċjetajiet sħaħ, evitat falliment u frammentazzjoni, zammet il-munita wahdanija u irnexxila teleb dawk li kienu tikkritikaw u pinġu stampa ta' situazzjoni kibja ħafna u irnexxilna noħorġu mill-lawċ li kenna waħda mill-lar kriżijiet mill-1930ijiet mill-miżuri li kienu ta' diffikultaw u ta' sagrifiċċji għal dawk li kienu qiegħda bl-inqas opportunità. Għalhekk aħna konna kena test qoddimna l-sfidi soċjali, ekonomiċi, politiċi u globali. Id-dmir tagħna bħala politiċi u bħala uffiċjali ċivili huwa li niżguraw li l-istrumenti tagħna jkunu l-kostitwenti tagħna, ċittadini tagħna biex inkunu nistgħu nżommu mal-istennijiet tagħhom. Jekk niġi konfermat minn għandkom nuża l-enerġija, l-esperjenza u l-konvinċimenti tiegħi biex nappoġġa l-President elett Juncker biex ikun suċċess l-aġenda tkabbir l-impjiegi, l-ġustizzja u l-bidla demokratika. Rridu nreġgħu lura l-fiduċja ta' ċittadini tagħna fil-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li tagħti riżultati. Nuru b'riżultati riżultati prattiċi ħafna li l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet mhumiex qegħdin hemm biex jaqdu lilhom infushom imma biex jaqdu liċ-ċittadini u lill-Istati membri. L-Unjoni Ewropea għandha tagħmel dak li jista' jsir biss mill-Unjoni Ewropea jħalli f'idejn l-Istati membri dak li jista' jsir aħjar minnhom. Il-Kummissjoni m'għandix tibqa' tagħmel affarijiet li forsi sbieħ tagħmelhom, il-Kummissjoni għandha tifoka biex tagħmel affarijiet li teħtieġ tagħmel. L-affarijiet stabiliti mill-linji gwida politiċi tal President elett Juncker għaliex dik l-aġenda hija frott programm politiku li jista' jserraħ fuq l-appoġġ ta' maġġoranza tal-Parlament Ewropew huwa bażi għaqlija għal linji gwida strateġiċi stabiliti fil-Kunsill Ewropew ta' Ġunju. Regolamentazzjoni oħrar li nisħu fuq istisħiħ ta' relazzjoniet interistituzzjonali, attenzjoni komprensiva kostanti għall aspetti kollha ta' stat ta' dritt u drittijiet fundamentali u ma fl-opinjoni tiegħi kollha neċessarji biex nagħmlu affarijiet aħjar u biex nagħmlu l-affarijiet għall-aħjar. Dan jibda bid-dialogu dwar dak li għandu jkun il-prioritajiet politiċi tagħna konġunti u kif nistgħu niksbuhom Jekk tikkonfermawni mill-bidu tas-sena id-dieħla niproponi lil kulleġġ lista ta' proposti pendenti li għandhom jiġu mirtirati wara konsultazzjoni ma' dan il-Parlament. Fi żmien sena oħra minn issa nippreżenta reviżjoni ta' regolamentazzjoni aħjar u mitmim tas sena d-dieħla nittama li nikkonkludi ftehim interistituzzjonali fuq fassil ta' liġi aħjar li jkompli jallinja u jinsaħħaħ minn ġdid l-isforzi tagħna biex naqdu l-interessi Ewropej. Jekk inġibuha żewġ jiena ċert u konvint li nistgħu jkollna dibattitu politiku dettaljat fuq il-programmar multianwali bejn l istituzzjoni tagħna u nagħtu tifsira tal-artiklu 17 ta' trattat. Jekk niġi konfermat nintejjeb l-valutazzjoni ta' impatt tal-Kummissjoni bħala sistema nħeġġeġ il-Kunsill esegwi l-Parlament Ewropew biex jiżgura li l-impatt tal-proposti mhux biss jiġi valutat mill-Kummissjoni u mhux biss fil-bidu tal-proċedura leġislattiva u essenzjali li l-impatt tal-bidliet tal-abbozz tal-leġislazzjoni jitqisu ukoll. Barra minn hekk huwa importanti li l-bord tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni jkun mamul minn nies li jistgħu jaġixxu indipendentement minn interessi personali waslu esperjenza barra mill-dik istituzzjonali jien aħna valuta personalment il-kwalità tal-valutazzjoni tal-impatt meta jitres qudiem il kolleġġ u mhux se noqgħod kwiet jekk ikun hemm nuqqasijiet. Importanti li dialogu mal-Parlamenti Nazzjonali tagħna jissaħħaħ meta tintuża l-karta safra jew karta oranġo, il-Kummissjoni tikkonsidra l-affarijiet berreqqa u tagħti tweġiba motivata. Nemmen il-Kummissarji jridu jitħadnu aktar ikunu involuti aktar fi dialogu mal-Parlamenti Nazzjonali f'dawn il-każijiet. Jekk nkun konfermat inħoss li parti mir-rwol tiegħi huwa li nħeġġeġ il-kollegi biex id-diskussjoni tmur direttament lill-Parlamenti Nazzjonali u nisimgħu u nagħtu widen il dawk li huma qegħdin f'dik il-kostitwenza u nagħtu tweġibiet ġustifikati. Ir-riżultati ta' dan id-dibattiti jridu jkunu konġunti ma' dan il-Parlament Ewropew fema maqsuma u konġunta u aħjar Għal dan għanin għal kol fuq livell politiku jfisser sussidjarjetà li tevita il-proposti mhux neċessari minnaħat tal kommissjon u għastu intervent fejn meħtieġ biex niksbu l-anijiet li jistgħu jinkisbu biss b'approċċ komuni. L-Unjoni Ewropea hija komunità ta' ġnus u ċittadini li f'dawn l-aħħar 20 ta' snin tqarbu ħafna ma' xulxin minnar ma' poġġow dubji fuq l-identità nazzjonali u l-importanza ta' stati ġnus. Jiena nemmen bisħieħ li l-Unjoni Ewropea tista' tkun biss b'saħħitha jekk l-Istati Membri jkunu b'saħħithom u li s-saħħa tal-Istati Membri jiddependi fuq is-saħħa tal-Unjoni. L-esperjenza personali tiegħi tallimni illi flimkien biss nistgħu ikonna impatt fuq kwistjonijiet globali bħat tibdil fil-klima, it-terrorizmu, jew nitkellmu għall-għażliet sovrani ta' pajjiżi bħal l-Ukrajna L-Istati u ċittadini jibqaw iż-żewġ kostituenti essenzjali tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tfalli jekk nippruvaw nibnuha għaskapitu ta' wieħed jew ieħor. Huwa fin-natura tal-entitajiet politiċi li jqattaw iktar attenzjoni għall inizjattivi ġodda fuq il-valutazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti. Dan irridu nibdluh. Irridu nagħmlu xogħol aħjar biex nagħtu l widen liċ-ċittadini tagħna u negozji tagħna li huma id-destinatarji tal-leġizlazzjoni tagħna. Irridu nkunu onesti, ċaru ton dwar dak li ma jaħdimx u dak li ma jagħtix riżultati tajbin. Irridu nkunu lesti nagħmlu bidliet fejn meħtieġ. Biex nkunu ta' suċċess irridu jkollna konnessjoni aħjar mal-partit interessati fl-Istati membri u mhux nikkonsultaw biss mal-partit interessati rappreżentati hawnhekk fi Brussell. Għanna bżonn trattar trasparenza fil-bozza ta' Brussell biex bekk ikon nistgħu nipromovu ftehim interistituzjonali fuq reġister mandatorju tal-lobbies. Regolamentazzjoni aħjar miex deregolamentazzjoni, miex immexxija mid-ideoloġiji, hija dwar li naqsu burokrazija mhux meħtieġa, speċjalment tal-SMEs, li tiffaċilita li dak li jkun ikun jista' jiftaħ negozju ġdid, li tirrekluta aktar personal, li tikollok iktar impjiegi, li tneħles mixkil amministrattiv, xogħol doppju, jew inkella leġiżlazzjoni skaduta jew li mhix neċessarja. U tfalli jekk ikun attakk fuq drittijiet soċjali l protezzjoni ambjentali, Jekk nkunu kapaċi natu riżultati għal regolamentazzjoni aħjar, nerġgħu norbtu mal partijiet interessati li tnafru mill-Unjoni Ewropea xi ħossu li mhux għom widen u nħarsu lejn l-Ewropa bħala pis ulterjuri. Kifet jiena mhix ideoloġiku fuq dan kollu, prattiku u lest nkun eklettiku jekk niġi konfermat nappoġġa lill kollegi biex nipproponi kwalinkwa xogħol li jistgħu jitkellmu kontra dak li mhux qed jkun jimxi tajjeb. L-importanti nifukaw fuq riżultati li jkunu tangibli għal ċittadini tagħna. Għal maġġoranza kbira tal-kostituenti tagħna kollha nitqisu bħala Brussell hemm fuq u kollha rridu nagħtu rendi kont għamilna għal fallimenti jew diżappunti, anki jekk ma nkunux responsabbli. Jekk nippuntaw subajna lejn istituzzjoni toħrajn, mhux serjejn, il-kontra, nkunu ta' suċċess biss jekk insibu bażi komuni u nifmu li konna bżonn il-bidla u nfallu jekk is-sens ta' urġenza ma tinħass minna il-koll. U nkunu ta' suċċess biss jekk nżommu leali mal-valuri u l-prinċipji Ewropej tagħna, l-affarijiet li jaqduna fid-diversità tagħna. Rridu nkunu konsistenti, dettaljati u skruplużi fl-applikazzjoni ta' stat ta' dritt mill-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri kollha. mill ġdid falliment minn wieħed jaffetwa l-kredibilità tagħna l-koll Il-Kummissjoni bħala sis ta' trattat inklusi l karta tal-Drittijiet Fundamentali għandha responsabilità partikolari biex tiżgura rispett sieħ. Inħoss li hija responsabilità tiegħi jekk niġi konfermat li nagħti priorità li din il-kompetenza essenzjali tal-Kummissjoni. Ma neżitax li nuża l-istrumenti kollha a dispożizzjoni tal-Kummissjoni biex niżgura l-applikazzjoni ta' stat ta' dritt u rispett ta' drittijiet fundamentali kooperazzjoni sfiqa mal-kollegi tiegħi fil-kolleġġ ta' kummissarji li għandhom responsabilità dawn il-kwistjonijiet ċara darba l-opinjoni tal-ICJ tiġi riċevuta minnu fih nieħu l-passi meħtieġa biex nikkonkludi l-CHR u l adezjoni tagħha mill-Unjoni Ewropea. Ħanaħdem brafta sfiqa mal l-organizzazzjonijiet nazzjonali Ewropej u internazzjonali dedikati għal promozzjoni u l-protezzjoni ta' drittijiet fondamentali. Is-suċċess ta' wieħed huwa s-suċċess tagħna l-koll ġala darba l-koll naqdu r-rwol għal promozzjoni tal-istess drittijiet fondamentali. Hawnhekk tas hemm ambitu għal titjib tal-kooperazzjoni reċiproka tagħna u urġenti għal iktar involviment politiku bħalma saħaq dan il-Parlament stess. Għal dan il-għan għan organizza kollokjum annwali fuq il-qada kurrenti ta' drittijiet fundamentali tal-Europa, b'sem sħiħ tal-istituzzjonijiet relevanti kollha, ovvjament inkluż il-Parlament Ewropew. Membri onorevoli, President, Pala introduzzjoni nittama li samt maħkom xi ħsibijiet għal fejdan huwa importanti għalija u l-xiex naħdem jekk niġi konfermat minn għandkom. Drittijiet fundamentali li ħarsu u jagħtu seta lill-Ewropej, liġijiet aħjar li jaħdmu għall-Ewropej u kummissjoni ġdida li taqdi lill-Ewropej Mix lista li fija kollox hawn imman ħares l qoddim għal mistoqsijiet tagħkom biex insibu bażi komuni u nibdew minnu fih dialogu politiku reali. Jiena konxu bisħieħ li dak li qed proponu mhux faċli u ċertament mhux ħaġa fatta. Iżda bidla hija diffiċli u nafu li diffiċli tibdel il-kultura ta' kif jaħdmu l-organizzazzjonijiet, mem lebda bidla aktar diffiċli mill-li tkisser il-prassi tas soltu l-attitudni tas soltu. Iżda il-proposti tal-Kummissjoni Juncker li proponu bidla huma essenzjali jekk irridu impjiegi tkabbir ġustizzja u tama l-Ewropa, jekk nkunu ta' suċċess, mhux biss rridu l-appoġġ tagħkom l involviment sħiħ tagħkom. Forsi xogħol kbir u forsi naqtaw qalbna xi kultant imma meta nħarsu lejn isfidi kbar laqqas biss konna nobsru li nistgħu nelbuhom li jagħmlu missirijietna u missier missirijietna nafu li l-Ewropa rat qar minnek u rnexxinna nitkattru u nimxu l-qoddim. Dan nafuh lil dawk li mexxew din il-kostruzzjoni unika, hemm bżonn innovazzjoni nadattaw u nimodernizzaw u ntejbuha biex bekk il-wirt laħallunna ma jkunx biss fil-stejqer fil-kodba tal-istej tistorja imma jkun relevanti illum u għada. Din hija l-Ewropa tagħna u għandna dmir kollettiv li nieħdu ħsiebha. Il-fatt li dan huwa diffiċli jagħtina l-opportunità biex nuru minn xi aħna magħmulin Ejja namlu l-ġenituri tagħna gburin, lil ulidna gburin, u ejja immexxu l-Ewropa għajmuha fuq saqajja għal-futur aħjar. Grazzi, President. Herzlichen Dank, Herr Timmermans. Das Wort hat jetzt Pons. Grazie ħafna, Sur Gonzales Pons, kjoġba. Grazie ħafna, President. Grazzi Sur Timmermans u meħba wkoll anki fissem il-PPL u għannet Sur Timmermans aħna naqblu mal-valuri illi semmejt inti fil-prezentazzjoni tiegħek li aħna bħala sati membri u koll naħsbu li rridu nħarsu l-valuri u drittijiet li għan fundamentali, dinjità tal-bniedem, l-ugwalità, l-ugwaljanza, dinjità u Um, nasab dan huma ħaġa li jagħmlu n-nukleju tal- qalba ta' ċittadinanza Ewropea. Kif qed inti wkoll aħna għandna bżonn li naħdmu biex inħarsu daw id-drittijiet jiġri x'jiġri anke qudiem il-kriminalità organizzata u t-terrorizmu. Aħna rridu illi nużaw ir-riżorsi kollha a dispożizzjoni tagħna fih dan l-istat ta' drizza biex niddefendu l-ispazju ta' libertà ta' sigurtà u ta' ġustizzja li l-koll aħna nittamaw illi tibqa' tkun parti essenzjal miljoni Ewropea bħalissa fl-Iraq u fis-Sirja qegħdin naraw mijiet ta' Ewropej li qegħdin hemmhekk jipprattikaw it-terrorizmu u daw jistgħu jiġu lura meta jridu biex joqtlu hawnhekk f'pajjiżhom għalhekk inti xi proposti miżuri ħad tkun qiegħda tagħmel bħala membru tal-Kummissjoni biex tħares b'mod tajjeb il-ċittadini Ewropej qoddim dan il-terrorizmu u l-kriminalità organizzata. Thank you for your question. Grazie mistoqsija tiegħek din hija waħda mill-iktar kwistjoni diffiċli u jaħarqu illi l-Unjoni Ewropea u l-Stati individwali għadin jiffaċċjaw illum il-ġurnata. Għas tista' temmen kif uħut mill-aqwa Zazah tagħna fl-Ewropa b'xi mod jitħajru jmorru f'pajjiżi oħra biex jiġġieldu il-valuri fundamentali li aħna tant inħadnu għal qalbna bħala Ewropej u mbagħad jiġu lura bħala teddida diretta s-soċjetajiet tagħna. Naseb li ħaġa ovvja li s-soċjetajiet għandhom kull dritt li jħarsu lilhom infushom kontra dan it-tip ta' terrorizmu u rridu nikkooperaw flimkien bħala stati u nazzjonijiet biex naċċertaw li jirna xinna nsibu tweġiba l dina e, tadida diretta sikurta tagħna. Din hija dan huwa periklu dirett ħafna u ċar ħafna s-sigurtà tal-Ewropej kollha din hija responsabilità primarja ovvjament tal-Istati Membri l-ewwel qabel xejn. Imma bħala Unjoni Ewropea u bħala Kummissjoni Ewropea il-ġlieda kontra t terrorizmu ma ifissirx illi inwarbu id-drittijiet fundamentali nixtiequ nħarsu fil-ġida kontra terrorizmu jdu naċċertaw ukoll li ma nillimitawx u innaqru me drittijiet fundamentali li għandhom igawdu ċittadini tagħna kieku kellna aħna nikkompromettu drittijiet fundamentali inkunu qegħdin inkabru il-kwistjonijiet li tassew aħna qegħdin nippruvaw inħarsu kontra terrorizmu ġifier naħseb illi Aħna irridu naċċertaw illi kull istituzzjoni u stat membru Ewropew iżomm prinċipji illi għanna fil-Karta u it-Trattat tal-Unjoni Ewropea. Grazie ħafna Sur Pizzella. Grazie President l-ewwel net fis-Central Group tas soċjalisti u demokratiċi Ewropej li jiena president tagħhom l-apprezzament tiegħi għall-intraduzzjoni tan sabiħa li għamel il-Sur Timmerman. L-aħħar elezzjonijiet fil-fattu rew illi kien hemm distak bej l-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini tagħha. U fil-fatt il-proċett Ewropew issa qed jiġi meddet u il- kura hija li jkun iktar parteċipazzjoni min-naħa taċ-ċittadina. Aħna ma rridux li nibqgħu dejjem b'din il-piramida, rridu li jkun hemm iktar parteċipazzjoni mhux ta' fuq jgħidu tisfel x'għandhom jagħmlu. Issa hemm id-dritt taċ-ċittadini illi jieħdu inizjattiva u jipproponu l-inizjattivi dinna edha fit-Trattat tal Lisbona. Fuq kollox is-sitwazzjoni tanke s-suġġett il-kbar, ix-xogħol, it-tniġġis, l-arja u dan huwa strument tajjeb ħafna li nistgħu nużaw ħafna li tatulna l istituzzjoni Ewropej kif inti taħseb illi bħala kommissjoni ġdida tista' tagħti kontribut sabiex inkomplu aħna dejjem inħarsu eh, s-sistin demokratiċi tal-Unjoni. Grazzi ħafna jiena wkoll ħadd l-inizjattiva matul id-dibattitu fuq it-trattat tal-Lisbona illi nieħdu din l-inizjattiva. Li kun hemm din l-inizjattiva tal-popolazzjoni din hija importanti ħafna politikament. Dak li tajna fl-aħħar snin huwa li kummissjoni fil-fatt eh, tmixxitu ovvjament mod li aħna nifmu imma ħafna drabija tadem b'mod ġuridiku ħafna u ħafna drabi dana isir anki raġunijiet inqas politiċi jizjet legali għalik naħseb li għandu jkun hemm attitudni iktar politika sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tara dawn l-inizjattivi taċ-ċittadini bħala inizjattivi politiċi iva naf li kif hemm fit-trattat aħna ovvjament irridu inħarsu trattat dan huwa it-trattat fl-aħħar mill-aħħar li direzzjoni u bekk għanna l-possibilità li niddiskutu anke fuq livell politiku daw il-kwistjoni. Per eżempju, jekk iċ-ċittadini ikollhom xi dubji minn xi xogħol li qed tagħmel kummissjoni u l-Parlament u jixtiequ li jkun hemm diskussjoni politika mela ejja naqblu bejnietna sabiex ikun hemm dan id-dibattitu mal-popolazzjoni maċ-ċittadini tagħna mhux biss in-nies li għaw diġà hawnhekk fi Brussell imma n-nies fl-istati membri tagħhom li huma wkoll jixtiequ li jaraw il-Kummissjoni tagħhom tkun tagħhom u l-Parlament Ewropew ikun tagħhom. Grazzi ħafna sur Van Dalen. Aħna nistaw naraw mill-aħħar elezzjonijiet Ewropej kemm marru nies jivvotaw il dejjem kull sena jmarru inqas nies jivvotaw, ġifri ċ-ċittadini jikkritikaw ħafna lill-Ewropa qegħdin u aħna ma tantx aħna popolari ħafna. U issa qegħdin nisimgħu li qed nagħtu wisq regoli, qed nagħmlu wisq regoli u nejdu l amxandom jamlu l-ċittadini, allura ovvjament il- kummissarju nominat għall istat ta' dritt u għaflaqwa pozizjoni biex jindirizza din il-kwistjoni. Tista' smajt li għattilna li jemżon innaqsu il-burokrazija sabiex l-Ewropa taħdem mod aktar effiċenti. Għanna kwistjonijiet bħal per eżempju il-proċeduri ta' xiri pubbliku, il-limiti minimi, forsi nistgħu nagħmlu ċertu avvanzi f'dan ir-rigward biex nkun naf kif inti beħsibek tagħmel l-Ewropa aktar effiċenti sabiex ngħaddu minn irritazzjoni għal ispirazzjoni. Grazzi, Sur Van Dalen, għal-mistoqsija tijak. Mela, jekk inti bħal dażmin sena kont miegħi fil-Pjazza Majdan f'Kiev, kont tara kif l-Ewropa tiġa tispira lin-nies għal miljuni ta' nies l-Ewropa hija sors ta' ispirazzjoni huwa dawl fejn hemm dlam. Għandek raġun ovvjament, eħe, kultant l-Ewropa tirrita l-nies ukoll e, hemm nuqqasijiet f'dak għandu x'jaqsam ir-regolamentazzjoni u l-implementazzjoni tagħhom. U din hija xi ħaġa għalhekk illi rridu nanalizzawha mill-aktar qrib. U intom ukoll bħala parlamentari tridu tagħmlu din il-ħaġa u jiena semmejt fil-traduzzjoni tiegħek kif nistgħu naħdmu flimkien biex nagħmlu dan jiena għandi bżonn lill-Parlament jaħdem miegħi, għandi bżonn il-Parlament jagħmel xi xogħol serju fuq l-evalwazzjoni ta' impatt hemm bżonn li nikkonvinċu lil kunsill sabiex huma wkoll jagħmlu evalwazzjoni ta' impatt sabiex huma wkoll ikun jista' jaħdmu mod iktar effiċjenti. U naħseb li allura fil eh, l-immedjat dawn anki per eżempju n negozji żgħar ta' persuna waħda tnejn jekk issaqsuhom x'inhi l-Ewropa jgħidulek l-Ewropa problema għaliex din għadejjem jimponnu iktar biżijiet. Mela jantu għam daqxej spazju biex jihdu daqxej nifsu ma jkunu jistaw kunu ktar intraprenditoriali, taffulom daqxejn il-pis. Per eżempju, fis-settur tal-furnara, em li settu li nafu tajjeb ħafna, anki l-inqas, l-inqas xiel ta' burokrazija din ħazzom l-da settur mill-impiegaw iktar nies, aħna li rridu li l-SMEs jiġġeneraw iżjed impjiegi 85% ta' kull tal-impjiegi huma propju eh, mill-SMEs fl-Ewropa. naħseb dan kollu jista' jwassal għal riżultati pożittivi. Is-Sinjura Intfeld, grazzi President u meħba li Sur Timmermans aħna l-Alden il-qaw dina il-, Eh, formazzjoni innovativa tal-Kummissjoni, imma ċertu kandidati qalu li huma mhux ħajkunu qegħdin jaċċettaw din is-sistema fuq żewġ livelli. Inti bħala l-ewwel Viċi President, x'inhu ma setat li għandek sabiex inti tidderiġi u anke turi ċertu disċiplina ma' kummissarji l-oħra, inti taħseb li s-sistema forsi allura hija tiġa tiġa minata kif inhi issa Ukoll fid-dal tal-fanatiċi madwar id-dinja naħseb illi l-Ewropa trid tagħmel id-demokrazija li setta dritt tagħha iktar b'saħħitha inti qed li taqbel ħafna ma trid tal-bniedem hemm bżonn li naħdmu biex nipproteġuhom, imbagħad inti għamilt qed li hemm bżonn li dun konsiderazzjoni diversità kulturali kol dan xi fisser ifisser inti ħadd tollera il-ksur ta' drittijiet fundamentali bħala tradizzjoni kulturali u ħata għajn waħda meta jkollok stat membru illi jinjora d-demokrazija l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali semi tradizzjoni inti xħat għamel ħatkun dak li tħares dritti ta' ċittadini sur Timmermans. Mela nibda fuq it-tieni mistoqsija xija mis-kwistjoni essenzjali din. Jiena ħan nipprova nikkoopera ma' kulħadd fl-Ewropa li huwa involut fil-ħajsin ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena nixtieq li kollna network illi kulħadd jaħdem fl-imkien ma' Kunsil tal-Ewropa, l-Aġenzija ta' Drittijiet tal-Bniedem, il-Kummissarju ta' Venezia, l-attivisti ta' drittijiet tal-bniedem, l-NGOs u bla dubju jena le minix ħa nala għajn wahda meta jkun hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem hemm lebda skuża kulturali jew kuntest kulturali li jista' jiġġustifika ksur ta' drittijiet tal-bniedem u kull stat membru tal-Unjoni Ewropea huwa adotta il-karta ta' drittijiet fundamentali, il-Parlament Ewropew u l-Istati membri kollha iffirmaw din il-karta l jiena li nista' nagħmel u illi inżomm li l-istati membri mal-obbligu u illi daħlu għalih. U aħna bħala kommissjoni irridu illi ninforzaw dawn ir-regoli u l-idejat li l-istati membri stess fl-aħħar mill-aħħar intrabtu li jirrispettaw. Fuq il-kommissjoni kif taħdem tinkwetax aħna ħana ċertaw li aħna ħa nżommu ma dak illi Proponna President Juncker li ġi diskus dan il-Parlament. Aħna ħana ċertaw illi il-mod kif organizzaw il-Kommissjoni ħad foka fuq il-punti ewlenin li ridun nindirizzaw iva. It-trattat huwa l-bażi ta' kollox u it-trattat jagħti il-Kummissarju l-pożizzjoni tiegħu imma fl-istess jintati tagħti wkoll il-President tal-Kummissjoni dritt li organizza il-Kummissjoni tiegħu u dan għamlu b'tali mod li jippermettilna naħdmu b'mod aħjar fuq il-prijoritajiet tagħna u ħanurukom illi ħankunu kapaċi nagħmlu dan. Is-Sinjura Zimmer. Sur Timmermans, jena fimti li inti ma tridx tkun ma tridx tkun isa kel pastas ta' Sur Junker, imma titkun il titkun il-bastun tiegħu u hemm bżonn illi il taħdmu intom għabbażi tal-karta ta' drittijiet tal-fundamentali u inti allura. Fuq level ta' stati membri, kif ħa tamlu biex taċċertaw illi dawn id-drittijiet jiġu tassew imħarsa, mux jiġu injorati? Naf illi fil-dialogu inti ħajkun tkun fi dialogu mal parlamenti nazzjonali, allura kif ħat ċertaw illi l-istati membri ħajkollhom iżjed lesti li jieħdu programmi ta' investiment sabiex ikun hemm flejjes disponibbli għal dan il-an. Aħna ħan iddefendu id-drittijiet fundamentali fl-istati membri u fil-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Forsi smajtu li l-President Juncker fir-rapport tiegħu kien diġà qed jgħid illi meta jkun hemm miżuri ġodda l-element soċjali irrid jittieħed in konsiderazzjoni. Importanti ħafna li naraw ukoll ħajkunu l-konsekwenzi soċjali ta' dawn il-miżuri ġodda meta ikun ħajkun hemm miżuri ġodda. Aħna bla dubju dana ħankunu qegħdin nagħmluh f'kull pass li nieħdu. Fil-rigward ta' dialogu mbagħad mal-Parlamenti Nazzjonali, aħna rridu naċċertaw illi il-flejjes ikunu imorru fejn huwa meħtieġ sabiex ikollna iktar impjiegi fl-ekonomija Ewropea u għalhekk nagħtu tama lill ċittadini Ewropej li tassew batew f'din il-kriżi. Kif qal il-President Juncker naħseb illi dan għandu x'jaqsam mal-budget ukoll illi għandna illum il-ġurnata mal-possibiltajiet nazzjonali kif ukoll investimenti permezz tal-Bank ta' Investiment Ewropew dawn huma fejt li aħna ħankunu qegħdin nikkonsidraw u jekk xilna nagħmlu dan, allura kif qal sur Domborski l-bira aħna raw l-ekonomija kemm għandha bżonn ta' sew investiment illum il-ġurnata u nkunu natu nagħtu dal-investiment. Grazzi ħafna is-Sur Lambert. Issa ħad isma' xej Franċiż mela Sur Timmermans mela ħanibda. Inti billi inti qed inti ħdimt ukoll fi kustjonijiet ta' oppressjoni u problemi Ir-regolamentazzjoni aħjar. Inti għat bitċar li inti kontra l-idea ta' armonizzazzjoni fiskali tal-kumpaniji eh, fl-Europa. Imma ħna għanna 28 sistema fl-Europa u għalek il-sovranità mhix qiegħda fidejna ma fidejn il-multinazzjonali. It-tieni element, x'taħseb inti dwar l-ISDS dan il-mekkaniżmu illi jgħad dejjem jiddaħħal fil fejmi ta' kummerċ għax din hija xi ħaġa illi iżomm il-pajjiżi milli jagħmlu deregolamentazzjoni. Inti taħseb li din ikoll parti mill-aġenda ta' regolamentazzjoni aħjar. Grazzi ħafna, Sur President. Jekk tinsisti fuq il-kustjoni tal-armonizzazzjoni tat-taxxa, Naħseb li hemm ċertu limitazzjonijiet fit-trattati illi jisiru proposti għabbażi ta' trattati ovvjament, issa jekk inti ħadd proponi bidliet fit-trattat tajjeb imma dana hija ħaġa li tittieħu żmien il-Kummissjoni għalissa titiżomma dak li għandna attwalment it-trattati kif huma issa u għalhekk le ix qed nara lill unjoni Ewropea li għandha f'xi kompetenza f'dan il-qasam partikolari għax m'għandix. Fuq l-aċċess għall-qrati, s sinjura Jurova kienet ċara ħafna fuq dan is-suġġett. U naħseb kien hemm kummissarji oħra wkoll. koll. kummissarji nominati wkoll li saqsewhom din il-ħaġa. Ovvjament, il-ċittadini Ewropej ma nistawx aħna nżommu għom li kollom aċċess għal qorti Ewropea fil kasta ta' tilwim ma naħsibx li fi trattati li għana negozzjajna. għandu jkun hemm b'xi mod xi limitu ta' dan l-aċċess u fin-negozjati li ħajkollna ma' pajjiżi oħra b'mod partikolari l-Istati Uniti dan huwa wieħed mill-limitazzjonijiet li l-Unjoni Ewropea jkollha. Eh, Sur Borelli. Grazie President. Aziz Kummissarju, inti responsabli me regolamentazzjoni aħjar u koordinazzjoni eh, il-portafolla ġustizja u l-affarijiet interni. U għaliex aħna nafu u aħna mħazbin immens li part importanti mill-fondi Ewropej b'xorta ħażina jispiċċaw għand kriminalità organizzata, nixtiequ nistaqsuk kif għandek moħok li taħdem u x'inizjattivi konkreti taħseb li t-tadotta f'xi settur jew ieħor ħalli twieġeb għal ħtieġa li tibblokka l-flus ta' fondi ġejjin minn Brussell għall-intraprizi illi jmexxu l-kriminalità organizzata. Is-Sur Timmermans, hawnhekk għandna responsabilta' fidejn l-istituzzjonijiet Ewropej għaliex nieħdu deċiżjonijiet fuq livell Ewropew li ikollhom effett fuq il-pajjiżi membri iżda fl-istess waqt. Dak li huma fondi li l-Onorevoli Borrelli qed isemmi hemm responsabilità kbira minnaħa tal-Istati membri u xi drabi anke minna ta' entitajiet li huma ta' livell municipali mhux nazzjonali. Nemmen illi għanna bżon ta' ħidma aktar dettaljata, aktar preċiża mill-Istati membri. Dan biex inkunu żguri li dawn il-fondi ikunu disponibli, disponibli għal dak li nixtiequ nwettqu fl-Istati membri. Ta' sikwit dan nħallu fidejn l-istati membri iżda hawnhekk għandna minn minnata l-istati membri u l-istituzzjonijiet Ewropej fil-konfront ta' ċittadini Ewropej li ħalsu it-taxxi u kontribwew bekk nemmen li għanna namlu ħidma ta' riċerka. Flimkien mal-qorti tal-awdituri, xin kunu zguri li fil-ġejjeni kunu nafu aħjar fejn qed imorru dawn il-fondi li qed jintefqu fl-Istati membri. L-Onorevoli Hubner, grazzi President, Komissarju nominat, inti qed li sena d-dieħla kon sa tippreżenta ftehim istituzjonali dwar tfassil aħjar tal-liġi. fl li tal-Konsil Komissjoni Parlament Ewropew iddeċidew li tejbu il-koordinament tal-ħidma leġislattiva permess tal ftejim interistituzzjonali dwar ir-regolamentazzjoni aħjar għan artikolu 17 fi trattat dispozizjoni dwar il-pjanar leġislativ u l-ftejim interistituzjonali li bxorta ħażina ma użat mill-Kummissjoni Ewropea. Nista' nimmaġina li ċ-ċittadini qed jistennew minn għandna li aħna naħdmu b'mod aktar effettiv flimkien u kieku jkollna pjanar konġunt leġislattiv aħna nargumentaw inqas dwar l-għamla tal-kooperazzjoni u nifukaw aktar fuq is-sustanza. Il-mistoqsija tiegħi qed tippjana li tħejjif tejjim ġdid interistituzzjonali fejn li pjana leġislattiv ikun inkluż jew tixtieq li taġġorna il-ftejjim interistituzzjonali tal-2003 u żid din id-dimensjoni ġdida ta' pjana leġislattiv. Jew għandek xi ħaġa totalment differenti. Qed nistenna li tuġibni bil-Pollak, President. Ġinkwi Barzo, jgħid il-President. Ġinkwi, jgħid il-Viċi President, imma ma nafx ngħidlek xejn iktar. Imisni, imisni, nitkellem bil-Pollak pala tifel ta' iben, persuna li ġi meħlus minn soldati Pollaki. Għan uġbeb mod preċis. L-idejat ta' regolamentazzjoni aħjar għandhom jibdew bid-dialogu mal-Parlament Ewropew għaliex il-Parlament Ewropew ħa passi għal tfassi l-aħjar ta' regolamentazzjoni per eżempju l-evalwazzjoni ta' impatt tiegħu stess din kienet ta' siwi biex tinħoloq sistema aħjar. Umbagħad irdu naħdmu mal-Kunsill irdu nipperswadu lill-Kunsill u nittamaw li l-Kunsill isegwi l-istess approċċ. Jiena nemmen li dan huwa essenzjali għaliex f'dan l-istadju aħna qed jirnexxina nivverifikaw inħejju l-leġiżlazzjoni minn bidu iżda ġara darba leġiżlazzjoni titħob din il-proċedura unika imkien fid-dinja manna l-ewwel qari tieni qal il-kolleġiżlatur il-kunsill għandu eh, membri li huma parti l-eżekuttiv, eh, ma membri tal-eżekuttiv darhom mbagħad fi Brussell isiru dawk li jfasslu l-liġi hemm elementi differenti li ma differenti minn livell nazzjonali u nqisu għam dawn l-elementi. Iżda hemm dubi dwar kif nagħmlu l-affarijiet, dwar l-evalwazzjoni ta' impatt tagħna, dwar l-għamla tal-gruppi ta' esperti tagħna. Perplessitajiet dwar is-sem tal-Parlament. -tal Jiena nixti inkun l-imsieħeb tal-Parlament fil-ħolqien ta' sistema aħjar. Jiena qed niproponi biex dan isir namlu bidliet u indaħluhom fis-sistema tajjeb, imma jew nibdew nidjalogaw mill-aktar fis possibbli. Ħalli niżguraw li dak li jrid il-Parlament dak li trid il-Kummissjoni ukoll jasal għand il-Kunsill għax il-Kunsill irridu nipperswaduh biex jiġbed l-istess ħabel magħna. Grazzi, signora Bresso. Sur Viċi President tal-futur. Meta naraw il-portafol tijak u l-impen tijak li tagħmel regolamentazzjoni aħjar, kif ħat garantixxi li d-dibattitu ewlieni dwar il-ġejjieni tal-Ewropa ma jiġix imwarrab, ma jingħatax il-ġemp. Bil-perspettiva tiegħek, setup li jagħti lok għall-isfruttar tal-potenzjal kollu kemmu ta' trattati umbat wara jindirizza suġġett ta' reviżjoni ta' trattati, dan huwa dan huwa approċċ xira. U inti ta' għat l-integrazzjoni sħiħa ta' trattat dwar l-istabilità u l-koordinazzjoni u l-venanza tal-Unjoni Ewropea eh, dan daħlu fl-ewwel jew fit-tieni fażi. Ħafna mistoqsijiet. Jina nemmen li sissa għadna ma sfruttajniex il-potenzjal kollu ta' trattat ta' Lisbona hemm ħafna elementi li nistgħu nisfruttaw ħalli nagħmlu dak li nixtiequ nagħmlu. Meta nkunu ċerti mija fil-mija li ma nistgħu nagħmlu xejn aktar, imbagħad nistgħu iva niftħu d-dibattitu dwar bidla fit-trattati. Jiena jiena ma rridx f'dan id-dibattitu għaliex niftakar il-problemi li kellna l-aħħar darba biex tgħaddi l-bidla fit-trattati. Kenna bżonn din il-bidla ma ma kenniex is-seta li nipperswadu liċ ċittadini tagħna kollha kemm huma. d għaddejt minna din l-esperjenza rajta bajnejja fil-pajjiż tiegħi u weġġatni fil 2005 Din l-esperjenza. Nemmen li hemmhekk għandna nibdew nużaw il-potenzjal tal-trattat li għandna bħalissa illi maħniex nisfruttawh mija fil-mija. Imbagħad dwar l-integrat integrazzjoni tal-Fiscal Compact lanqas naf bit-Taljan. Nemmen illi m'hemmx problemi biex dan jiġi integrat fis-sistema ta' trattati Ewropej. Ma nemmenx li hemm meħtieġa li nibdlu trattati biex dan jitwettaq. L-Onorevoli Kerkup, Sur Timmermans, fil-mission statement tijak u fil-tweġibiet bil-miktub qed il tiżgura l-kull proposta tal-Kommissjoni tħares il-prinċipju ta' sussidjarjetà u proporzjonalità kif ukoll il-Karta Drittijiet Fundamentali. Bħala Kommissarju Regolamentazzjoni aħjar tista' tassigura wkoll kull proposta tikkonforma wkoll ma' sens komun. Wara kollox is-sens komun u il-bilanċ huwa huma essenzjali biex nagħtu soluzzjonijiet effettivi setturi ta' sew sfumati bħal sikurezza u ġustizzja. Allura, inti x'inizjattivi komuni ħatibda ħalli jaġu jkun hemm il-bilanċ u l-fiduċja biex iċ-ċittadini tal-Ewropea ma jħossux biss li qed jingħatawhom id-drittijiet individwali tad-dejta ma sikurta libertà tal-moviment u tiġġieled ukoll l-abbuż u l-Unjoni Ewropea tagħti drittijiet fundamentali kif ukoll ġustizzja u rispett ta' sistemi nazzjonali legali u jekk jogħġbok m'hemmx għalfejn twiġibni bidjalet ta' Yorkshire. Le, tuħux ħsieb, mhux ħanwieġbek bidjalet ta' Yorkshire il-pajis li jinti mitħlasew tiegħu. Emmek twielet is-sens komun, fih. U xi drabi meta nsegwi d-dibattiti politiċi ta' pajjiżek eh, nistaġab u ma nafxek u xkulħat għadu jaf il sens komun. Jena persona pragmatika mens, ma rridx inkun ideoloġiku f'dan ir-rigward, iżda inti għajjimt kwistjoni tas-sew fundamentali li ħatkun fost liktar kwistjonijiet diffiċli dan il-Parlament, din il-Kommissjoni u l-Istati membri ħajkollhom jaffrontaw fi snin li ġejjin. Is-soċjetajiet tagħna jinsabu taħt teddida tas sew diretta minn persuni illi nibtu minn din is soċetajiet tagħna jridu jirdu l-valuri fundamentali tagħna ma joġobhomx il-mod ta' kif drittijiet in-nies għandhom drittijiet ugwali fis-soċjetajiet tagħna, il-mod ta' kif aħna garantejna drittijiet għal komunitajiet għal LGBTI u il-mod ta' kif qed jitmexxa l-istat ta' dritt irridu nħarsu lis soċjetajiet tagħna kontra dawn it-teddidiet minn barra u jekk dan nagħmluh irridu niżguraw li ma nagħmlux ħsara id-drittijiet fundamentali tagħna. Iżda nkunu inġenwi jekk nemnu li s-sigurtà tista' tinkiseb biss billi naraw id-drittijiet fundamentali. Nistgħu nipproteġu d-drittijiet fundamentali u natu u niprovdu l-ewwel ħaġa li jridu niprovdu li kull gvern irid jipprovdi l-ċittadini tiegħu, jiġifieri s-sigurtà nemmen li għandna bżonn ta' dialogu mal-istati membri biex naraw kif nistgħu niksbu s-sigurtà. Iċ-ċittadini tagħna jridu jħossuhom siguri fi djarhom, fl-iskejjel, fit-toroq, fil-post tax-xogħol tagħhom. L-Onorevoli Kavada. Opportunità oħra għalik biex semmanna daqxajn il-Franċis tijak. L-impetu wara l-proġett Ewropew huwa bħal imħabba trid prova tijak tiegħek innifsek, turi sarraf Stat membru bħal l-Ungerija għal tliet snin erba' snin abbuża mit-trattati il-libertà tal-istampa u l-lelu tal-klab tal klab Club. kienem tfittix fuq l-NGOs fl-Ungerija għalli xirċevaw xi fondi minn Norveġġja. It-tassazzjoni tal-Kumpaniji Ewropej li mhumiex Ungeriżi jiksru il regoli tat-taxxa u l-iktar ħaġa li għandha twaqfinna u id-nejna hija s-sistema tal-ġustizzja li hija neutralizzata. Il-mistoqsija tiegħi din. Temmen l-sitwazzjoni attwali fl-Ungerija hija dik ta' attakk sistemiku fuq l-istat ta' dritt fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Tuża artikolu seba' jew xi dispożizzjoni intermedja? Grazzi, grazzi għal mistoqsija tiegħek. Din hija mistoqsija li ta' spiss tqajmet f'dawn l-aħħar snin. Ejju ma nisewx, l-azzjoni tal-Kummissjoni kontribwiet biex jiġu solvuti każijiet ad hoc l ungerija Mal-Ungerija u mal-Istati membri kollha l-attitudni tiegħi ħatkun tkun waħda tampen ħalli nħadmu id-dibattitu u riċerka għal soluzzjonijiet dettaljati għal problemi li jeżistu fi spirtu ta' dialogu ma' l-istati membri kollha, ma' dana kollu. Jiena mhux ħanoqgħod naħseba biex nuża l-mezzi kollha li għandha disponibbli l-Kummissjoni ħalli niggarantixxi ir-rispett totali ta' trattati u dispożizzjonijiet li kull stat membru għandu japplika. Il-Kummissjoni ħatuħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex nassiguraw l-implementazzjoni sħiħa tal-obligi li ġejjin direttament mit-trattat u leġislazzjoni oħra li għandha x'taqsam ma' drittijiet fundamentali ta' ċittadini kollha. Ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom id-dritt għal l-eżerċitar sħiħ ta' drittijiet tagħhom f'kull stat membru. Nkellem li miss, viċi presidenti nominat, il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Anzi, it-trojka imponiet liġijiet ta' austerità fil-Greċja u jidher biċ-ċar illi huma qed jiksru id-drittijiet fundamentali kif stabiliti fil-Karta Drittijiet Fundamentali. Liġijiet ta' regoli tal-austerità imposti mit-trojka mhumiex konformi ta' mal-Karta Drittijiet Fundamentali ma' dan ukollu it-trojka trid timponi aktar uġieħ, aktar miżuri ta' dan it-tip. Il-Komissarju Katajnen, Komissarju nominat Katajnen, għal il-dokumenti tal-program tal-Greċja mumiex liġi komunitarja u għal il-drittijiet fundamentali ma japplikawx. Fil-kas tal-program ta' austerita, issa il-mistoqsija tiegħi għadin li ġejja meta il-Kummissjoni taġixxi bħala membru ta' Trojka hija vinkolata hija obbligata mill-Karta Drittijiet Fundamentali ħatieħdu ħatiħu miżuri ħalli ġelli ġelli l-Greċja iżżomm mad dispożizzjonijiet tal-Karta Drittijiet Fundamentali. L-ewwel nett. Nixtieq ngħid. Illi. Jekk naraw sitwazzjoni fil-Greċja illum huwa kważi miraklu kif il-Greċja setet teleb l-ikbar gwaj tal-krizi. Dak illi nqabel bejn il-Greċja u Trojka jider illi kellu effett pozittiv fuq l-istat tal-ekonomija grega issa. Jena mux ħanoqot niprofa naħrab il-fat illi dan sar askapitu ta' ħafna persuni Gregi li tilfu l-impjek tagħhom, djarhom, fiċċaw fil-faqar. Dawn konsegwenzi li qed isofruhom il-Gregi. Iżda l-pjan ta' trojka, li ġi żviluppat me trojka, fi qbil mal-gvern ta' Greċja huwa msejs huwa bbażat fuq il-liġi komunitarja fuq it-trattati u r-responsabilità nazzjonali tal-Greċja. tal greċja bħal President elet, bħal ma' President elet Juncker, jina nemmen li fil-ġejjini fil-mizuri li ħatuħ l-Unjoni Ewropea fil-ġejjini huwa importanti li jkun hemm analiżi dwar l-impatt soċjali tal-miżuri ta' programmi ta' riforma strutturali għax ħaġa essenzjali. Iżda mhux ħanejt li Trojka jew il-Greċja kisru drittijiet fundamentali meta imponew u meta qablu fuq pakket ta' riforma għal Greċja, iżda ma dana kollu u hawnhekk nixtieq inkun ċar daqs il-kristall. Il-karta hija xi ħaġa li l-istati membri kollha iffirmawha. Hija applikabbli għal dritti għal ċittadini kollha tal unjoni Ewropea għall istati membri. Terry Cabras. Sur Timmerman. Kif intqal qabel, il-ġit Ewropew għandu jkun ibbażat fuq il-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali ma naf li ħut minnhom huma traskurati jew minsijin kif jiġri ta' spiss fid-dritt bażiku immens, jiġifieri id-dritt għandhom diskriminazzjoni anke fuq l-użu attiv tal-lingwa ta' dak li jkun. Teżor kbir Ewropew huwa dak tal-multilingwiżmu tezo li ma jingħatax biżejjed valur u mhuwiex protett mill-Unjoni Ewropea. Ikolli ngħid illi l-ġimgħa li għaddiet jiena kont president tal-Kumitat Traduzzjoni fejn aħna approvajna manifest dwar id-drittijiet lingwistiċi illi ġa ġiet tradotta f'aktar minn 17 il-lingwa. Nafu li id-drittijiet lingwistiċi huma tassew importanti u spiss miksura l-mistoqsija tiegħi x'ħat tagħmel inti biex tħares id-drittijiet fundamentali. Mhux biss viżavi pajjiżi terzi imma anke fiħda l-Unjoni Ewropea. Inti ħassemmi min huma tipponta lejn dawk l-istati li jiksruhom il-kellem jintfilu l-mikrofonu mill-President Iva naħseb fimna xi xtaqtejt. Palek jiena għandi għal qalbi ħafna lingwi. U l-multilingwizmu hija xi ħaġa li jien għandi viċin qalbi. Jien kont fortunat illi trabbejt f'ħafna pajjiżi Ewropej u bekk kelli l-opportunità li nittallem bosta lingwi Ewropej. Dan huwa teżor fil-fema tiegħi. U tkun ħasra jekk 20 sena oħra, 30 sen oħra il koll kemm aħna nitkellmu biss l-Ingliż u namlu dan b'mod ħażin. Ew nitalmu l-Ingliż mod tajjeb u nħadnu l-lingwi tagħna, ew nalmu li tfal tagħna ħalli jitkellmu l-lingwa tagħhom bl-aħjar mod. Iżda naf li hemm problemi viżavi l-lingwi minoritarji fl-Unjoni Ewropea kollha u anke lil mill-Unjoni Ewropea jiena ħa naħdem mod sfiq u ħanuża strumenti li diġa għanna biex nitratta l-problemi ta' lingwi f'minoranza u naraw fejn nistgħu nikkontribwixxu għabbażi ta' dokumenti legali ħalli niżguraw li l ling minoritarji jiġu imħarsa. Nitkellem dwar il-Kunsill tal-Ewropa, il kummissjoni Dritti tal-Bniedem tal-Konsil tal-Europa, il kummissjoni Olja tal-OSCE għall minoranzi Nazzjonali, strumenti fi Flensburg hemm strument illi istitut illi indirizza il-minoranzi, l-istrumenti kolla li għanna, il-charter fuq il-lingwi minoritarji fil-Konsil tal-Europa, ma nafx jissejjaħx eżattament hekk. Naraw leġislazzjoni internazzjonali, jiena iva, nkun imsieħeb tagħkom met intom ħat interessaw dawn il-kwistjonijiet għax naf kemm huma marbuta, kemm kemm l-użu tal-lingwa tiegħek hija marbuta mal-identità tiegħek u l-mod ta' kif inti tħossok bħala persuna bħala parti minn komunità. Grazzi Sur Timmermans. Is-Sur Helmajer ma nafx jekk inti xkonsu mir-rabja u l-adab li hemm fir-Renju Unit minħabba l-konsegwenzi tal-Konvenzjoni Ewropea Drittijiet tal-Bniedem għandna kriminali, terroristi, persuni li stupraw li aħna ma nistgħux niddeportawhom spiss jibbażaw il-każ tagħhom fuq id-dritt tal-ħajja familjari. Iżda dan il-kunċett issa qed jiġi esaġerat. Il-każ tal-Lionel Hibbert, kriminal mill-Ġamajka ta' 50 sena, illi kien missier ta' tlet persuni minn tlet ommijiet imma qal illi huwa m'għandux jiġi deportat minħabba dritt tal-ħajja familjari. Din is-sitwazzjoni waslet sabiex li CHR u il-proġett Ewropew ma jibqgħux jitwemnu. X'azzjoni tixtieq tieħu jekk tiġi konfermat biex tirranġa din il-froġa u tassigura lil ċittadini ta' Renjonit illi persuni li huma ta' periklu għas soċjetà tagħna jistgħu jindbatu lura lejn il-pajjiż ta' oriġni tagħhom. Issa, jekk taħseb lejn dak ir-raġel illi grazzi għalih nibbet il-Kunsil tal-Ewropa li nebbaħ il-Konvenzjoni Ewropea naħseb li aħna nafulu ħafna lil Winston Churchill huwa dak li nebbaħ din l-idea irrit ikun hemm id-drittijiet fuq livell li jmorru lil-lien minn nation state li jistgħu jiġu applikati b'mod dirett liċ-ċittadini ta' dan l-Istat Nazzjon Nation State. Dan huwa strument imprezzabbli fil-ħolqien ta' drittijiet għal persuni fil-żona Ewropea kollha kemm iva hemm punti negattivi u dawn għandna niddiskutuhom Meta l-gvern ta' Unit u gvern toħra jgħidu illi hemm punti negattivi u aħna rridu li dawn jiġu diskussi, iva għandhom raġun. Irridu nippruvaw insibu soluzzjonijiet. Iżda. Nixtieq ukoll ngħid biċ-ċar. Oqgħodu attenti x'tixtiequ. Jekk tridu tneħħu supremazija tal-Qorti Ewropea fuq id-drittijiet tal-bniedem xajkunu l-implikazzjonijiet fuq dawk il-pajjiżi fejn drittijiet tal-bniedem mhumiex osservati tal-immod li huma osservati fir Unit. Ħajkun hemm premessa biex issir istess ħaġa u jingħad illi aħna nħossu illi dawn id drittijiet eh, m'għandhomx jiġu applikati għaċ-ċittadini tagħna. Għandna responsabilità fil-konfront taċ-ċittadini kollha fiż-żona tal-Unjoni Ewropea, anke lil mill-Unjoni Ewropea. Rridu niżguraw dak l fuq livell nazzjonali maj ma jiksirx il-possibilità li huma għandhom xi kollhom aċċess għad drittijiet tal-bniedem fejn ċertu pajjiżi pereżempju r-Russja huwa diffiċli li wieħed jikseb dawn id-drittijiet fuq bażi individwali. Ir-Russja qed taħdem mal qorti qed taħdem fil-Kunsill tal-Ewropa. U mill-ftit postijiet eh, fejn aħna ċettaw istat ta' dritt Ivo, għodu attenti meta jessemmu dawn l-affarijiet. à des graves. Meneer Timmermans. Sur Graf. Sur Timmermans. Fitla l-Parlament Olandiż fil-14 ta' settembru għet l-Istat Islamiku komandu xaqsam xejn ma' Islam. Iżda fl-istess il is-servizzi segreti Olandiżi qalu li hemm ġihadisti Olandiżi li sejrin is-Sirja minħabba li għabbażi tal- messaċ islamiku qed jagħmlu dan l-emil l-Istat Iżlamiku minn fejn taħseb li jġib l-appoġġ mill-Induiżmu, mill-Kristjaniżmu, mill-Buddiżmu, inti kontra s-sejbiet ta' servizzi segreti ta' pajjiżek, taħseb li Stat Iżlamiku jista' jipprovdi mowġa ta' terroristi ġihadisti hemm ħafna li qed titilqu mill-Ġermanja u dan rajni fil-mezzi ta' xandir ukoll. Ma taħsibx li din hija per periklu kbir anke fil-rigward ta' sigurtà ta' l-Olanda ħat taħdem sur programma gloss u twaqqaf din il mewġa ta' immigranti ta' din ix-xorta. Grazzi, grazzi għal mistoqsija tiegħek. Palissa hemm battalja terribli li qed tiġri fil-Kabani fis-Sirja fil-frontiera ma' Turkija. Hemm nies li qed jinqatlu mill-IS mis-soldati jekk irid tissejħilhom hekk hemm Musulmani, Kurdi u Kurdi Musulmani. Huwa ridikolu li naqbdu namlu lajes is simbolu ta' Musulmani tal-Iżlam jekk tipprova titfall il kulħadd fl-istess keffa tkun qed toffendi miljuni ta' nies madwar id-dinja. Jiena bħala Kattoliku ma nkunx irrid inkun meqjus responsabbli għal dak li jagħmlu l-Inkwiżizzjoni ta' Spanja sninilu din it-tip ta' paragun li naħseb li jkun xieraq f'dan il-każ. Għal daqstant, meta nħarsu lejn it-tdida ta' estremisti li huma oskuri li jridu jagħmlu analiżmu sħiħ ta' palmat jamlu l-Istat Islamiku huwa li nħadnu l-valuri tagħna fuq il-rot fuq il eruq tagħna ġudajko-kristjani u anki fuq l-valuri ta' li ħadnu kol il-komunità dinija tal-musulmani u fuq dak rigward taħna alleati għanna bżon xulxin, irridu naħdmu fl-imkien u mux naqaw fil-nassa li naħsbu f'termini ta' gwerer reliġjużi, bek biss nistgħu nerbu din it-teddida s-soċjetajiet tagħna. Dan huwa fundamentalment dak li jfisser il-valuri Ewropej, rispett għad diversità, rispett għal libertà ta' reliġjon u rispett għad drittijiet li għandke ħafna nies issiltu għadhom qed jissiltu għalija feħdan l-Unjoni Ewropea li jisu bħala drittijiet miksuba. Grazzi. Il-President, Sur Svoboda. Grazzi, Sur Timmermans, għandi żewġ mistoqsijiet għalik. L-ewwel nett l għu mistoqsija għandna ma' dak li diġà semma fir-rigward il ftejm interstituzzjonali fuq tfassil ta' liġi aħjar. Lest tibda negozjati diġà minn din is-sena u mhux tħalli għas-sena d-dieħla kif indikajt fil-tweġiba bil-miktub biex bekk l ftejm interistituzzjonali ikun adattat għall-ambjent li hemm stipulat fit trattat tal Lisbona din hija xaġa urġenti fl-opinjoni tagħna. It-tieni mistoqsija għandha x'taqsam mal-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni. It-tweġiba bil-miktub tiegħek ma tantx eh, tindirizza tħassib tal-Parlament fl-assenza ta' kriteri konġunti. Kif ħejġu applikati l-kriteri ta' trattat fit tfassil tal-liġi? Kif għatamel kummissjoni? Li ma tip ta' passi konkreti hemm għajr li toqgħodu tqajmu l-affarijiet fl-affarijiet tal- fuq il-Kunsil tal-Affarijiet Ġenerali ħatamlu progress fuq id-dokumenti tal-linjament jew le. Grazzi. Fuq l-għon nistoqsija tiegħek inti tistaqsi jekkux lest nibda nitkellem għal parlament fuq il-ftejm interistituzzjonali fuq tfassil ta' liġi aħjar, iktar kmini, iktar mill-li iktar tard. L-unika raġuni għal fejn jena referejt s-sena d-dihla hija li l-ewwel President elett Juncker kien qal li rridu nqisu leġiżlazzjoni eżistenti. Dan ikun il-punt ta' tluq tiegħi bħala priorità, iżda jekk hemm xewqa fil-Parlament li nibdew dan ix-xogħol iktar kmieni jien għad-dispożizzjoni tagħkom. Ħawiex bekek. Nifhem l-urġenza tiegħek u jekk il-Parlament irid jibda jitkellem issa llum qabel għada jien għad-dispożizzjoni tagħkom. Fuq l-atti delegati u ta' implementazzjoni, qed nara l-ġew lajnen u niftakar meta fassalna trattat ta' Lisbona, kollox der bħala loġiku li konna din id-distinzjoni fl-artikoli 291 u 91. Fuq il-karta kollox jider loġiku, imma nista' nifhem il-perspettiva għal parlament Ewropew li l-għażla għal waħda jew l-oħra jkollha l-implikazzjonijiet tagħha fuq ir-rwol tal-Parlament dan nifmu. Allura l-unika mod kif il-Kummissjoni tista' taħdem u viċi versa Jek tagħmlu din l-għażla, huwa li jkollok problema mal-Kunsill għax il-Kunsill ikun irrid mod ieħor. Hija konsegwenza loġika, konflitt ta' interess bejn żewġ istituzzjonijiet u l-Kummissjoni tinsab bejn dawn iż-żewġ istituzzjonijiet. L-unika ħaġa li tista' tagħmel kummissjoni u nemmen bisieħ fuq dan huwa li nkunu loġiċi u oġġettivi dwar il-kriterji li aħna napplikaw. Il-qorti ma tantx tat najnuna u tajt le, solvuntom il-problemi, mingħajr eh, manuri nuqqas ta' rispett lejn il-qorti, ma din hija l-indikazzjoni li tatna l-qorti, u iva rridu nsolvu l-affarijiet aħna l-ewwel, imma l punta tluqtija huwa li jkollna kriterji oġġettivi biex nideterminaw jekk l-affarijiet mhix atti delegati u atti ta' implementazzjoni. Signora Silva Perreira. Obrigado. Obrigado, President. Sur Silva Perreira. Grazie, President, Commissario nominat. Nishtiq nistaqsik din il-mistoqsija. Mistoqsija tiegħi dwar l-implikazzjonijiet istituzzjonali tal-governanza ekonomika. U anke l-mod kif l-Unjoni Monetarja u Ekonomika qed tissawwar. Fit tweġiba bil-miktub tiegħek lill-Parlament Ewropew qed mod ċar ħafna illi memx ħtieġa għal istituzzjonijiet paralleli għad-żona euro u li l-proliferazzjoni tal-istituzzjonijiet għandha tiġi evitata. Dan xifisser? Ifisser illi ntaħseb li l-idea li noħolqu parlament għad-żona euro hija xi ħaġa li misser tappoġġa? Grazzi. Sur Timmermans, Iva, din hija l-pożizzjoni tiegħi, m'għandha xejn nżid. Nista' nieqa' hawn ftit sekondi, President, għax din hija l-pożizzjoni tiegħi. Tajjeb ħafna jgħid President. Is-Sur Orjodowski. Grazzi, President. Żewġ mistoqsijiet mill tiegħi semmejt tfassilta liġi aħjar. Tista' tina eżempji ta' biċċi ta' leġizlazzjoni li għandhom jiġu revokati għaliex illum hemm leġizlazzjoni li huma kontrarji għall-attività tan negozji fl-Ewropa. It-tieni, l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej. Kellimt ħafna tajjeb dwar din l-inizjattiva u hija waħda mill-iktar inizjattivi importanti. Għanna l-inizjattiva One of Us fejn hemm iktar minn żewġ miljun firma dwar waħda mill-iktar drittijiet fundamentali għal bnedmin, dritt għal protezzjoni tal-ħajja, ma din ma aċċettajtuwix bħala Kummissjoni Ewropea, inta l-Kummissjoni Ewropea m'għandix taqbad u tagħmel għażliet ta' kafkaf u għandha tqis brispett kull inizjattiva ta' ċittadini. U għalhekk dan ma jfissirx li inizjattivi bħal dawn lesti iktar naċċettawhom jekk ħana nadottaw dan l-approċċ. Fuq l għol mistoqsija tiegħek Waħda mill-iktar daqqiet ta' ħarta l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea f'din l-aħħar sena kienet kwistjoni żgħira ħafna fil-fatt. Il-vażetti taż-żejt. Dan kellu impatt kbir fuq l-Unjoni Ewropea li tkun qed taġixxi b'ħafna A fuq kwistjonijiet żgħar u mbagħad tinħebba wara subajja fuq affarijiet kbar. Ma nafx min ħareġ biha din tal vazette tal-żejt, iżda aħna rridu naffukaw fil-liġi tagħna u kif infasslu l-leġislazzjoni tagħna b'mod tali li kulħadd jiġbed ħabel wieħed fil-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea. Kulħadd jieħu sem fil-gruppi esperti ikollu sens komun biex nikkwota dak li qal sur Kerkop biex dak li jkun ikollu reazzjoni ta' intuizzjoni u mhux approċċ li ma jagħmel sens fil leġislazzjoni Ewropea u għalhekk dak li qed niproponi u issa nistgħu nitkellmu fuq affarijiet konkreti ħafna huwa li nippruvaw nibdlu il-kultura stess ta' kif ifeġġu il-proposti mill-istrutturi tal-Kommissjoni mbagħad jiġu diskussi fil-Parlament. Dan ikollu numru ta' implikazzjonijiet fuq kif norganizzaw xogħolna, fuq min nistidnu biex jikontribwixxi għax-xogħol tagħna u għandu wkoll effett pożittiv enormi fuq ċittadini Ewropej. Dak li għandu x'jaqsam l-inizjattiva ta' ċittadini Il-Kummissjoni formalment u legalment kella raġun fuq l-tweġiba tagħha l-inizjattiva. Il-Kummissjoni kienet entità numru wieħed f'dan ir-rigward u kella raġun. Imma ma jfissirx li dibatti politiku jiqafawn ma jkunx hemm l-ebda dibattitu politiku, anzi, għandu jkun hemm dibattitu politiku ma min ħadin inizjattiva u ovvjament ninvolvu l-Parlament Ewropew f'dan id-dibattitu. Il-President. Grazzi, Signora Grisbeck. Grazzi, Viċi President nominat. Inti qed illi inti pragmatiku u imsieħeb għal Parlament Ewropew vizavi speċjalment il-Kunsill. U impenjajt ruħek li tagħmel użu sħiħ tal-potenzjal li hemm disponibbli għalina, mod partikolari dak li għandu x'jaqsam id-dibattiti dettaljati fejn ikun hemm tweġibiet sħaħ u nużaw id-dispożizzjonijiet kollha u d-dokumenti li għandhom x'jaqsmu ma' drittijiet fondamentali. Forsi nirreferi għal passat fejn kont Ministru tal-Affarijiet Barranin f'pajjiżek meta kont kontra kwalinkwa tip ta' sanzjoni fil-Kunsill rigward l-Ungerija. Bdilt fehmtek minn dak iż-żmien l-hawn? Issa b'din kariga ġdida li jista' jkollok, it-tieni rispett għad drittijiet dan għandu jiġi valutat u evalwat fil-liġi tal-istati membri, però dan jista' jiġi garantit biss jekk il-Kummissjoni timpenja ruħa li tiżviluppa indikaturi li jkunu benchmarks Kif nistgħu ikon rapproċċ aktar sistematiku u forsi nużaw l-artikolu 7? Irrit ikollok indikaturi operattivi li jitflu fis għal kull stat membru. X'tista' tgħidilna fuq dak li qed nagħmlu għaċ-charter tal-drittijiet fundamentali. Ma naħsibx li hemm stat membru wieħed li minn żmien għal ieħor ma jkollux problemi fir-rigward id-drittijiet fundamentali ħadd m'għandu kuxenza safja fuq dan l-affarijiet, kulħadd jiffaċċa dawn il-problemi, kulħadd għandu l-esperjenza tiegħu u kulħadd għandu bżonn lil xi ħadd fil-Kunsill, fil-Kummissjoni, fil-Kunsill tal-Ewropa, kull imkien, anke fl-aġenziji differenti li għandu x'jaqsmu mal-rispett ta' drittijiet fundamentali. Kulħadd imħasseb dwar din is-sitwazzjoni, issa fuq l-Ungerija dak li jett fit-tweġiba lill kollega tiegħek huwa li rridu nibdow billi konna dialogu. U l-Kummissjoni hekk għamlet billi provat issolvi b'termini prattiċi ħafna diffikultajiet konkreti. U rajt żewġ każijiet fejn il-Kummissjoni kellha suċċess biex issolvi problemi komplikati ħafna dwar regoli u drittijiet in ġenerali fl-Ungerija. Dan mhux itmim u ħantenni li ħanużaw kull miżura possibbli fid-dispożizzjoni tagħna jekk l-istati membri ma jkunux lesti ibidlu l-attitudni tagħhom jew l-leġiżlazzjoni fejn dan ikun bżonn u jkun kontra l-standards u l-miżuri Ewropej. Issa fir rigward l-indikatura l-istati membri kollha li semmejt inti, ejja nibdow bil-kollokjum annwali, ejja naraw l laqdiet l-oħra u l-organizzazzjonijiet l-oħra x'jagħmlu fl-Ewropa li għandhom involviment f'dan il-qasam. Naħseb li hemm firxa wiesa ta' esperjenza, ta' arfin, ta' analiżi li bħalissa mhux qed tiġi dejjem użata mill-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea u naħseb li l-pass numru wieħed huwa li nħarsu madwarna naraw xem x'jeżisti xem minn barra u naraw x'nistgħu nagħmlu. Jekk dan ma jkunx biżejjed jien nesterressa proposti, iżda ejja nibdew billi nqisu x'għandna għad dispożizzjoni tagħna. mbagħad naraw l-istrumenti li għandna bżonna ħafna drabi diġà jkunu qegħdin hemm. Grazzi Sur De Jong. President, Kummissarju nominat, Meta l-kollega tiegħi sinjura Zimmer resqitlek mistoqsija dwar l-implikazzjonijiet soċjali ta' leġiżlazzjoni aħjar li titqis, hija xi ħaġa li nappoġġa. Imma x'ngħidu meta nitkellmu dwar il-Greċja? Kien hemm kwistjonijiet ta' faqar u ta' miżerja li ġew bħala riżultat ta' politiki tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk hemm żewġ temi speċifiċi minn għandek Nixtieq nismagħhom minn għandek ħa taqbel li tagħmel l-almu tiegħek biex mhux biss l-Istati Membri manke l-Unjoni Ewropea stess tkun tista' taqbel u tiffirma il-Charter Soċjali Ewropew ta' drittijiet fundamentali u dan japplika wkoll għat-tieni każ tiegħi fir-rigward il-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Ħadd iġġielet il-faqar u l-qat permezz tal-miri tal-Europa 2020 għaddaħalom fil-programm ta' integrazzjoni tiegħek? Grazzi. Is-Sur Timmermans. Dil-qada kurrenti palissa qed nistennew biex il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja toħros l-opinjoni tagħha fuq il-Konvenzjoni Ewropea fuq drittijiet tal-bniedem. ċala darba jkollna din l-opinjoni, mill-aktar fis possibbli jiena niżgura li l-Unjoni Ewropea tkun firmatarja għal Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet Fundamentali. Dan ikun l-ewwel pass tiegħi. Dan ifisser illi l-istituzzjonijiet Ewropej minn dak il-mument lem ikunu vinkolati minn kull regola li hemm fiħdan il-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem u naħseb li wasal iż-żmien li nagħmlu hekk. Fuq il-Charter Ewropew, Soċjali Ewropew din xi ħaġa li ma nistax nimpenja ruha ruħi fuqa għalissa, ma nistax nikommetti ruħi minn issa biex nara relazzjoni ġeni bejn il-Kummissjoni u il-Charter Soċjali Ewropew minħabba diffikultajiet u restrizzjonijiet u ramifikazzjonijiet li hemm fuq livell legali, imma dak li nista' nsarraħlek rasek fuq huwa li ħanati ħarsa lejn dan mill-aktar fis possibbli lest nara li huma l-aspetti sali ma' punt il-Kummissjoni speċjalment imma anke l-Unjoni Ewropea jistgħu ikunu firmatari għal Charter Soċjali Ewropew ikolli ngħid illi m'għandi stampa ġenerali dettaljata fuq l-affarijiet u implikazzjonijiet soċjali u kostituzzjonali. Fuq l-Ewropa 2020 dawn huma parti kostitwenti tal-programm Ewropew li l-Kummissjoni Juncker tixtieq tiżviluppa u ta' bilħa aħna mbagħad niddiskutu dawn il-punti magħkom bħala Parlament Ewropew. Is-Sinjura Sargentini. Grazzi President. Nixtieq nisemmi mistoqsija li semmitlek il-Sinjura Grisbeck ftit minuti ilu dwar id-drittijiet fundamentali fl-Ungarija. Nifmek inti li jridu nidħlu f'dialogu iżda nemmen illi l-Parlament Ewropew u anke l-Kummissjoni ilhom jiddialogaw mal-Ungerija l-bosta snin u dal-Parlament s-sena li għaddit frapport minn kollega mill ħodor tiegħi għal li ikonna dialogu tal-artikolu numru 2, dialogu mal-Kummissjoni, l-Kunsill u l-Parlament. U għal-Kabinet Olandis dak iż-żmien intet li din il-proposta mhix neċessarja xi sitwazzjoni tal-Ungerija ma waslitx fi stadju fejn is-sanzjoni jiet jibdew japplikaw. Ftit xorilu il-President Orban rrit li kunem stat mux liberali u qabbel din il-qada mal-qada tal-Russja jew ċina. Walek il-mistoqsija tiegħi għalik hija din. Ma taħsibx issa li din hija teddida sistemika u jekk il-qafas tat tatta dritt mhux ħaj jitmexxa fid-direzzjoni tajba ma wasal żmien il-Kummissjoni tieħu azzjoni issa? bħala parti mill-istess qafas ta' stat ta' dritt? Grazzi. Is-Sur Timmermans, mikrofon għal-kellim. Grazzi ħafna. Mela, kieku kellim wieġeb għal dak kollu li għandu x'jaqsam mala konsegwenzi politiċi fil-sur Viktor Orban, ikollin għatta ħafna iktar ħin mill-li għanna, imma Max van der Stuhl kien il-missir politiku tijaj u għallu jinnemnu illi għandna nagħtu ħarsa lejn id-dispożizzjonijiet legali preċiżi. Tittati ħarsa lejn l-imġiba tal-istituzzjoni tal-istat vizavi ċittadini, titħares bi preċiżjoni u tajt jekk dan u kontra regoli Ewropej u l-standards u l-miżuri Ewropej. Issa, inti tgħid bħala viċi President tal-Kummissjoni jekk niġi konfermat din hija xi ħaġa li nindirizza. Iva, l-Ungarija huwa stat membru u naħseb li d-dialogu għandu jkun il-kelma ewlenija għalina. Jiena ħankun qed naħdem ma' ministri barranin oħrajn, tliet oħra fejn aħna fuq livell ta' kunsill ħadna deċiżjoni li dan kien bażi għal drittijiet fundamentali fl-istati membri biex dak li kun ikun jista' jiddibattihom fuq livell politiku kien hemm erba' pajjiżi inkluż l-Olanda li ħadu din l-inizjattiva u għamluha tagħhom. U mill-ġdid kollox jibda bid-dialogu u mhux se noqgħod lura jekk id-dialogu ma jagħtix il-frott li aħna nixtiequ naraw, allura mbagħad nimxu bil-miżuri. U dawn jistgħu jkunu proċeduri ta' ksur sa saħan sitra l-artikolu 7 ukoll jekk dan ikun neċessarju. Jimmu ser nibżal u nuża dawn l-odot jekk ikun hemm bżonn, jekk hija kien hemm xi ħaġa li urtat nibdaw l-aħħar 17-il sena hija l nuqqas ta' kapaċità tal-Unjoni Ewropea li ma titkellimx voċi soda fir-rigward il-stati membri, imma mbagħad malajr naqbdu ngħidu vuċi għolja u ngħidu kontra dawk li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea, allura hemm bżonn nagħmlu bidliet fuq strumenti politiċi konkreti u li jeżistu. Grazzi, Sur Holmar. Sur Timmermans, nistaqsik, taqbel mijaj li l-mandat tar-rest Ewropew qed joħloq inġustizzi kbar? Immur kontra prinċipji bażiċi li huma mħadna minn ċittadini tar-Renju Unit tal-sekli sħaħ, bħal pereżempju Abeus Corpus u Tribio Juri. Jiena ndirizzajt każ fejn żewġ kostituenti tiegħi intbagħtu l-istat membru ieħor u nżammu f'kondizzjonijiet atroċi għat tliet xhur li matul dan iż-żmien ma natawx data tal-proċess laqqas ġew sigurati li ħajkollhom traduzzjoni fil-proċess tagħhom u laqqas biss ingħataw dettalji tal-akkużi li kienet jaffaċċaw. Dan ġara fuq allegati eh, fuq allegazzjonijiet li ma kinux jiġġustifikaw l-estradizzjoni. Dawn għaddew minn ħsarat intollerabbli għal ħajja personali tagħhom il-karriri tagħhom. Dan eżempju wieħed biss hemm ħafna minnhom. Illum kwalinkwa ċittadin tar-Renju Unit jista' jintbagħat barra mill pajjiż kapriċ ta' xi ħadd ieħor mingħajr ebda kontrolli mingħajr ebda verifiki xejn. Inti ser tagħmel sur Timmermans biex ittem din l-inġustizzja. Grazzi Sur Timmermans, grazzi għattini tieni mistoqsija tiegħek. Isa riflessjoni tal-mistoqsija ta' qabel tiegħek fejn inti qed li l-Ewropa ta' wisq drittijiet l-ċittadini tar-Renju Unitu issa tgħid illi l-Ewropa mhux qed tagħti biżejjed drittijiet. Klim li l mikrofonu l-interpretu ma jistax jisma'. Naħseb li l-mandat tar-Rest Europa huwa suċċess. Skonti, jekk verament irridu niġġieldu il-kriminalità f'qasam Ewropew għandna bżonn disprat tal-mandat tar-Rest Ewropew. U għanna bżonn garanziji legali għaqlin u sodi rispetta drittijiet fundamentali għal dawk li ġo arrestati għabbażi tal-mandat tal rest Ewropew. U ovvjament ma nistax noqgħod nidħol fil-merti tal-każijiet li inti semmejt hawnhekk mill-mod kif semmejt l-affarijiet vera orribbli nammetti, imma mill-pożizzjoni tiegħi ma nistax noqgħod nagħmel ġudizzi fuq dal-każijiet speċifiċi li tisemmi inti, imma inħoss u nsostni illi meta nqisu l-teddidiet li qed naffaċċaw, meta nqisu l-kapaċità kbira li għandha l organizzata li topera fuq skala globali biex ma nsemmux il-skala Ewropea, li niġġieldu l kriminalità fl-Ewropa teħtieġ dispratament li jkun hemm il-mandat tar-rest Ewropew u dan inħoss li huwa wieħed mis-suċċessi l-kbar fil-qasam tal-ġdida kontra l-kriminalità. Grazzi. Il-President, is-Sinjura Le Breton. Sur Timmermans, President Juncker għal li inti il-spalla tal-lemin tiegħu inti kollok vito saħansitra fuq l-inizjattivi ta' kommissarji oħrajn din il-promotion waslet grazzi għal ħafna nazzjonijiet fostom Franza li tkellmu kontra l-Unjoni Ewropea għax ix-xogħol tiegħek huwa li serraħ ras iċ-ċittadini tal-Ewropa. Inti uffiċjal diplomatiku li jaf jiżen kliemu u tittiżgura li l-Kummissjoni Ewropea ma titpinġix bħala xi li qed titmexxa minn xaħat li għandu għal-qalbu tax havens, minn taħat falli jekk tibda fuq din is ħażina għat maħan jisu l-affarijiet li jrid li jridu ċittadini, kif jistgħu jagħmlu ċittadini li hemm verament s-sodjarieta jekk l-Unjoni waslet biex l-istati membri jitpoġġew taħt id-diktat tal austerita u kif tista' tejjeb ir-rispett ta' drittijiet fundamentali jekk qed attaktar ħin dwar l-lobbies tal-LGBT iktar mill-li toqgħod tieħu ħsieb in-nies li qed ibatu, l-miljuni ta' nies li qed ibatu minħabba l-awsterità. Ħan nipprova nsib mistoqsija f'dak kollu li qed inti, Sinjur. Hu nibtik tweġiba imma qisu inutli biex nista' nagħmel jien f'dawn ħames snin ġejjin. Xorta waħda. Dejjem jekk ovvjament il-Parlament japprova l kariga tiegħi. Ma dana kollu jek niftakar sew. Fl-Ewropa ta' żmien ġenituri tiegħi jew in-nanniet tiegħi ħadd ma seta' jitkellem jekk ikun omosessuali u l-qasbis kienu jazzardaw joħorġu barra minn darhom għax kienu jaqalaw iswat minn esponenti tal-lemin. U naħseb li sa fl-Unjoni Ewropea għandna nies tal-istess sess li għandhom l-opportunità li jistgħu jiżżewġu. Allura x'ġara? Nara espressjoni ta' kultura ta' drittijiet uh, tal-bniedem li hija essenzjalment Ewropea li nibtet u twildet mir rivoluzzjoni Franċiża li wara kollox kienet ibbażata fuq is-sisin ta' drittijiet fundamentali stabiliti minn Franza, drittijiet indaqs għan-nisa u l-irġiel. U dan jorbot ma l-ideja li Jean Jolet jitqatel minn nazjonalista. Mit sena ilu, għalek Franza għanda tkun gburija għal din il-ġlieda li resqet grazzi għal pajjiżi bħal Franza li llum nistgħu ngħixu kif qed ngħixu għabbażi ta' drittijiet fundamentali u għandna nkunu kburin minn dan. Il-President, is-Sur Delange, anzi Sinjura Delange, jekk jogħġbok. Għadek ma tafx minn jien ma ġara fi. Jien ħarressaqlek saqlek mistaqsija bil sint walidi l-għandi l-opportunità. Ħafna drabi intqal li dawn ismieħ kull ma jkunu kwistjonijiet ta' ġewwa tal-partiti politiċi. Jiena mhux parti mill-familja politika tiegħek imma nittama li tagħmel l-almu tiegħek hawnhekk. Inti qed inti stess li l-Ewropa tbati minn nuqqas ta' fiduċja. U dan qed naraw fost iċ-ċittadini. Nistgħu niksbu fiduċja lura biss billi nuru li nistgħu nkunu ta' fiduċja, ta' tnebbih fl-Unjoni Ewropea. U dan tista' tagħmlu billi tifoka fuq l-affarijiet li tħossli huma importanti li jistkattru l-impjiegi u tkabbir. U hekk għandha tindirizza l-Unjoni Ewropea u mhux toqgħod tara l-irqaqat u l-affarijiet iż-żgħar. Għal daqstant jiena nixtieq ngħid li esprimejt ruħek tajjeb, għandek ħafna lingwi, però jekk naraw il-proposti ħafna drabi naraw li ma tantx ħajwasluna fejn nixtieq u jekk dan ikun il-każ lest waqqafhom u ser jiġri sa ħames snin oħra. Nixtieqlek ir-risq għal ħames snin li ġejjin fil-ħidma tiegħek. Is-Sur Timmermans. L-ewwel xogħol tiegħi huwa li niżgura li kull kummissjoni twassal regolamentazzjoni aħjar għaliex jekk kull kummissarju daħħal frasu li jridu konna approċ differenti għal leġizlazzjoni biss il-regolamentazzjoni aħjar tkun ta' suċess, ma tistax tistennaw li jien nkun jisni xerif li ħanoqot għassa l-kull kummissarju noqot nġiel l-dak li kun jagħmel dak li ma jridx. Le, jek naħdmu bħala kolleġ biss nistaw innaqsu l-leġizlazzjoni fejn mhix meħtieġa u niżguraw li l-Ewropa tiffoka fuq l-affarijiet li għandha tagħmel u mhux tagħmel affarijiet li tixtrid tagħmel. Ta L-istruttura tal-Kummissjoni hija msejsa fuq governanza kolleġjali. U rridu nistabilixxu id-dritt li nistabilixxu l-aġenda u jiena nkun involut flimkien mal-Viċi Presidenti tal-Kummissjoni biex niddeċiedi x'għandu jiddaħħal fuq l-aġenda li ma punti huma lesti li jiddaħħlu fuq l-aġenda u jekkux l-istrument u l-ħin propizju biex dan isir. Jekk dan ikun il-każ nistgħu nimxu l-qudiem biha. Vito ħaġa stramba, Vito musser taħdem jekk titkellema, ah. tipprova jekk toqgħod tuża bħala sawt biex tuża bħala teddida, m'għandix m'għandekx tuża kosta kollox. Iżda, jiena ċert li forsi nistantik eżempju, jiena kont involut f'żewġ gvernijiet ta' koalizzjoni, b'għamliet politiċi differenti. Formalment il-gvern Olandiż jieħu deċiżjoni fuq maġġoranza ta' voti li nxteħtu żewġ gvernijiet ta' koalizzjoni twettqu fejn man nqasbis kena nivvotaw darba għaliex ħdimna kunsens bħala kolleġġ u l-mod kif qed tiġi strutturata l-Kummissjoni issa ħad tiffaċilita għandna l-ħajja biex naħdmu hekk biex naħdmu permezz ta' konsens bħala kolleġġ biex niksbu dak li Sur Juncker stabilixxa biftejjin magħkom. Is-Sur Lajnen. Jekk jogħġbok. Aziz Franz Timmermans, inti qed fir-rimarki tiegħi li eh, dawn ismieħ jisom avveniment kbir għal l-Unjoni Ewropea u ta' belħaq ixbissin kandidaten, il-kandidati ewlenin kienu kol wieħed minn dawn il kbar gbar importanti, ma' memx 28 minnom. Inti x'taħseb dwar l-2019 u s-sistema tal-spitzen kandidaten? jekk ikonna sistema unika ta' liġi Ewropea, liġi elettorali Ewropea li tkun tista' tħaddan dan il-punt fija. Fuq il-mistoqsija dwar min għandu dritt li ta' inizjattiva l-leġizlazzjoni, il-Kommissjoni tradizjonalment għandha l-monopolju ta' dan. U meta l-Parlament ressa inizjattivi leġizlattivi, inti semmejt per eżempju l-inizjattiva ta' ċittadini li għandha tkun l okkażjoni biex nibdow dibattitu kbir, imma l-Parlament ukoll rid jaġixxi dan. Man kan vieles über Spitzenkandidaten sagen und ich habe da auch Grazzi. Naħseb li nistgħu ngħidu ħafna affarijiet dwar l-idea tal-Spitzenkandidaten u kellna diskussjonijiet anke mal-President tagħkom, imma ħaġa waħda żgur kieku mhux għall-Spitzenkandidaten, kandidati ewlenin. Din il-Kummissjoni Għatma kien ħad tkun edawnek dan il-mod fil-Parlament Ewropew dinja l-ewwel darba li l-Parlament Ewropew irnexxielu jiddetermina permezz ta' partiti tiegħu min ħajkun il-President tal-Kummissjoni. U nemmen jien dan huwa eżempju ta' tiġdid demokratiku. U taf sur lajnen kif jaħdmu daw l-affarijiet ġala darba tkun edemmek is-sistema diffiċli ħafna terġa' lura. Wieħed jista' forsi jiddubita mill- passi demokratiċi li jmiss anki f'dak li għandu x'jaqsam ma l-ispisin kandidati, imma dan ma jfissirx li ħajkun hemm iżjed nies li ħajmorru jivvotaw, il bicċaj li effettwa mod kif naħdmu aħna hawnhekk u naħseb li bidel l-affarijiet f'dan is-sens iva. Iżda da jfisser li ħajkun hemm xi liġi elettorali Ewropea ma naħsibx li l-Kommissjoni hija l-istituzzjoni li għandha tieħu dik l-inizjattiva forsi l-Parlament Ewropew jaf iħossu eh, li għandu jagħmel dan jew l-Istati membri imma t-trattati attwali ma naħsibx li permettu din il-possibilità artiklu 225 ta' kif il-Kommissjoni għandha tirreaġixxi għal proposti tal-Parlament Ewropew jindirizza propju dan. Inti għatti li ħafna drabi l-elezzjonijiet ma ma jkunu xej speċjali u l-Kommissjoni jista' jkun li twieġeb permezz ta' komunikazzjoni. Dan ifisser li l-affarijiet ikunu daqsxejn iktar elaborati, ma nafx hekk tajnuna, ma jista' jkun li bekk nimxu il-qudiem. Grazzi. Dwar l-inizjattiva tal-leġislazzjoni aħna konvertajna s-sur Timmerman ġifiri naħseb nġulura għalli ġelet wara l-iktar l-qoddim, sur Skupek hawnhekk sur Timmerman jien. Għandi mistoqsijiet fuq il- Fisar partit tiegħu votanti tiegħi l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropew ġi eh, introdott bħala strument ġdijt kif eh, ħajja l ċittadini jipparteċipaw fil- teħi ta' deċiżjonijiet. Inti għat li l-Kommissjoni Ewropea kella raġun illi twara bada bil-inizjattivi ma erba minn għaxra tal-punti fil-qorti ġo approvati mill-Kommissjoni l xkien għalfejn il-Kommissjoni kella raġun ma taddijiex u xinu ma l-passi li huma meħtieġa fid-dibattitu politiku li inti għat li huwa neċessarji. In-natural ta' din l-inizjattiva tal-ċittadini u huma jitolbu l-Kummissjoni toħroġ bi proposta. U l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej li qed tirreferi għalija inti ma talbux il kummissjoni tagħmel proposta fil- eh, ħdan il-mandat eh, tal-Kommissjoni, għalhekk bazi formali l-Kommissjoni kellha reagġiċi bil-mod li reaġixxiet għal din l-inizjattiva inizjattiva ma skunx fallit jekk il-reazzjoni tal-Kummissjoni għabbati ta' trattati tkun xi tkun u inizjattiva tirnexxi meta ċ-ċittadini flimkien iħossu li hija tant importanti li timmerita din l-inizjattiva sa il-Kummissjoni dejjem ħajkolla id-dritt li tiddiskuti flimkien mal-Parlament Ewropew u dawk il ċittadini li kunu ħaddu dina l-inizjattiva, anki jekk ma toħroġ bil-proposti u nasa dinija hija possibilità li għandna nużaw aktar fil-ġejjin imma nerġa' ntenni l-inizjattivi ta' ċittadini Ewropej kif qela fit-Trattat ta' Lisbona tajt biċ-ċar li dina l-inizjattiva tista' titlob li kummissjoni tressaq proposta. Imma ovvjament dan jrid ikun ibbażat dejjem għabbażi tal-qafas legali li l-Kummissjoni taħdem fih. U d tal-inizjattiva tal-Kummissjoni huma ma definiti skont l-artikli ta' trattat. Mr. sir Gerns. Grazzi, Sir President. Fuq ir-rappreżentazzjoni esterna taż-żona Ewro, Sir Timmermans. Ma tistax tiċħat il-bżonni li naslu saw immet li bosta stati membri. Tradizzjonalment ma kienux jisom lesti jibġu din it-triq, għallur intik ċħat għamel biex huma ma jibqawx jirreżistu u biex iż-żona ewra tiġi rappreżentata anki fid-dinja li l mill-Ewropa dwar il-kwistjoni tal-indipendenza skoċċiża, ok, u koll. Fl-2017 issa ħajkonna referendum ieħor tar-Renju Unit u forsi Forsi x'taħseb inti dinja mistoqsija ti tissirbis meta jkun wasal dak ir-referendum? Grazzi. Fuq il rappreżentazzjoni esterna u l-xena internazzjonali, nista' ngħidlek li dan ħajjieħu l-ħin għatta stati membri illi għandhom l-euro bħala munita tagħhom li għandhom rappresentazzjoni propja tagħhom diġà pereżempju fuq l-IMF. U kultant, ikun hemm pajjiżi oħra illi huma li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea, mhux biss ġifiri fl-Ewropa, u għalhekk li wieħed jibni s-sistema kollha jeħtieġ ċertu ammont ta' żmien. Issa jekk inti ħatibda l-sistema u jekk ikollok rappreżentant wieħed għaż-żona euro kollha kemm min, attwalment kif in-sitwazzjoni dan ħajnaqqas il- il-saħħa tal-Unjoni Ewropea fuq livell tal-IMF idu noqdu attenti hawnhekk u jiena kieku nippreferi nkun daqsxejn iżjed prammatiku issa fuq kif u meta l-żona euro ħaq tikber. Dana ġala darba l-Stati membri kważi kollha eh, jissieħbu, ovvjament dina hija xi ħaġa jridu nindirizzaw eventwalment u l-Unjoni Ewropea nemmen illi ħajkollha mbagħad tara x'ħa tagħmel. Dwar id-dritt illi wieħed ma jibqax fl-Unjoni Ewropea, dan huwa dritt illi iddaħħal fit-Trattat tal-Lisbona. L-Unjoni Ewropea mhix ħabs jekk stat membru jiddeċidi illi huwa fl-interess propju tiegħu illi jitlaq. Affarijiet għandhom kull dritt. Minix qed ngħid jekk dan huwiex l-aqwa Eh, fil-fatt laqwa ħaġa li għandhom jagħmlu, imma li qed li kull stat membru għandu kull dritt li jagħmel dan, aħna maħniex għadin f'ħabs. Grazzi ħafna Sinjura Spinelli. Grazzi, Sur Timmermans. Mela, jina ħa inkompli ma dak li saqsew kiż-żewġ kollegi Grigja li xi tweġiba onestament ma ħassejx li kienet bizzejet, nifhem li l-affarijiet jieħdu żmien anke biex wieħed jidħol fil- ehm, karta soċjali ta' drittijiet fundamentali ta' Kunsil ta' Ewropa ma ma hemmx ħafna żmien fil-verità id-drittijiet soċjali u d-drittijiet tax-xogħol qegħdin jiġu attakkati issa f'ħafna pajjiżi u inti temmen tassew allura l-ftejm ta' Trojka kien pożittiv fuq il-Greċja hekk taħseb. Fir-rigward drittijiet fundamentali naħseb li jeżistu ċertu kontradizzjonijiet bejn dak li qiegħed tajt inti li pjanta trojka kien ibbażat fuq id-dritt u liġi komunitarja u dak li qed il-Kummissarju Katajnen illi il e, ċerti ta' drittijiet ma tapplikax għal ma dan it-tip, allura kif ħadd irrikonċiljaw dawn iż-żewġ aspetti? forsi nistanajt l-isem Spinelli dejjem jispirani għaliex kont dakon zazzaħi jiena il-tqajt ma' Spinelli u dan huwa persuna li miħan insiħqat. Bena dill-Ewropa li kien importanti ħafna għal Kostituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dwar l-applikazzjoni ta' drittijiet fundamentali, Ma naħseb xi ħaġa diffiċli din, dan huwa dritt Ewropew. L-istituzzjonijiet Ewropej huma rridu jasservaw il- drittijiet li hemm fit-trattati u fil-karta. U ma narax li hemm allura possibiltajiet oħra x'jistgħu nagħmlu aħna bħala Unjoni Ewropea fuq il-Greċja jiena konvint illi l-effetti soċjali tal-miżuri li ttieħdu kienu enormi dan il-pajjiż qed ibati rajna bajnejna. Il-koll nafu kemm intilfu impjiegi fil-Greċja u kemmu diffiċli wkoll li biex dawn għazin e- ikampaw b'xi mod u allura Jiena wkoll qed nara dawn l-effetti soċjali li kellhom dawn ir-riformi. Imma kien hemm bżonnhom dawn ir-riformi mhux xi ħaġa li jagħmilnihom it-Trojka u l-Greċja b'kapriċċ għax ridu jolqtu lil popolazzjoni ħażin dawn huma riformi li saru għaliex il-Greċja kienet tinsab f'sitwazzjoni ekonomika mwera kien hemm bżonna din ir-riforma Issa qed naraw li qed ikollhom ukoll effetti pożittivi. Is-sur Dura. Sur Timmermans. Hawnhekk ijat jena, hawnhekk fiqat il-ġejjer. Mela, qegħdin naraw illi l-Unjoni Ewropea tinħas dajfa meta qabla ma' ċertu lobbies. Issa, inti fil kariga tiegħek ħadd kollok tagħmel koordinazzjoni tax-xogħol fuq it-trasparenza u ovvjament ħajkun hemm il-kwistjoni wkoll ta' konflitt interessi. Issa il-Kummissarju kodiċi ta' kondotta tagħhom ma jistgħux jieħdu fajl jekk dawn ikollhom xi rabtiet anke familjari u d-dikjerazzjoni ta' interessi tiegħek titratta biss dawk diretti u personali. Jiġifieri hemm żewġ punti li naxtaq tirressaqlek. Inti taħseb li ħadd għandu ikun hemm annes ma' din id-dikjarazzjoni ta' interess illi kopri wkoll interessi familjari fl-idea tal-familja aktar estiża hekk kif hemm imniżżel fil-kodiċi ta' amministrazzjoni tajba jew tixtieq inti illi titratta affarijiet serji fejn nħarsu l-konflitt ta' interessi tal kummissjoni ta' komissarji, il-Parlament innifsu ħajkun qiegħed jagħmel analiżi tad-dikjarazzjoni ta' interessi kif jagħmel ukoll bil-membri tal-Parlament Ewropew jekk misejjer żball. U dik l-analiżi naħseb wieħed jista' jqabbilha wkoll ma' dak li jsir fil-Kummissjoni. Dwar it-trasparenza, Jiena nixtieq li jkun hemm trasparenza tikber, imma ejja nagħmluha flimkien, ejja naħdmu flimkien bħala istituzzjonijiet, ejja naħdmu u nagħmlu analiżi tal-prassi fil-Kummissjoni, fil-Parlament Ewropew ukoll, fil-Kunsill għal le. Umbagħad naraw li mija laqwa istituzzjoni biex, biex titlob li l-istituzzjonijiet oħrajn jaħdmu aħjar. Nasab li l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea għedin fuq l-istess livell hawnhekk, indaqs. Speċjalment dak għandu x'jaqsam mal-integrità personali tal-membri parlamentari u tal-membri tal-Kummissjoni, ma naħsibx għandu jkun hemm problem hemmhekk. Jekk naraw jekk ikun xem mezz kif dan jista' jsib l-iktar mod ekwu, jiena lest li niddiskuti kif nistgħu nagħmlu dan, imma mill-aspett legali li wieħed jiddefinixxi eżattament x'in il-familja fejn ħanifqu. Bej l-istati membri wkoll diġà hemm differenzi konsiderevoli minu parti mill-familja tiegħek jew le. Jiġifieri dik is-sitwazzjoni bħalissa ma Iva, nħu nkun imsieħab tal-Parlament Ewropew u flimkien nistabbilixxu prassi fejn ngħidu li rridu naraw trasparenza illi tkun wiesa kemm jista' jkun fuq livell istituzzjonali u dan nużawh bħala pressjoni fuq il-Kunsill għaliex huma eh, sinċerament għad baqalhom ħafna iktar xogħol għamlu f'dan ir-rigward aħna xogħolna hawnhekk għamilnieh Mela, jiena, Sur President, nittama li ma jiddispeċik xa maħar kollina mella kattini mistoqsija u koll. Il-Komissjoni Ewropea għandar dżuniri li li taġiġi anki f'dak li għandu xjaqsam ma' l-prerogativi konoxi ta' Parlament Ewropew. Iżda ħafna attivitajiet li għandhom xjaqsam ma' soft law għanda l-appliku illi jitratta dawk li ġit li għandhom għawi fuq iċ-ċittadini u l-intraprizi, kommissjoni għalhekk. Kif ħat għamel li dawn il-pegwa li jikorrispondu wkoll mal-orientament tal-Parlament Ewropew u ikun hemm ukoll rapport kostruttiv. Kolli nagħmel analiżi biex nara fiex qegħdin aħna hawnhekk għax nafiljem ħafna regoli illi huma ta' natura teknika u m'għandhomx effetti politiċi finanzjarji imma meħtieġa għax-xogħol tal-Kummissjoni, għas-servizzi tal-Kummissjoni. Imma fejn kif qed tgħid inti dawn ir-regoli kollhom effett fuq iċ-ċittadini u l-interprizi, aħna rridu nkunu ċerti li jiġu kontrollati b'mod demokratiku, kemm min-naħa tal-Parlament Ewropew u kemm ukoll min-naħa tal-Parlamenti Nazzjonali. Ġifieri jiena nixtieq li nagħmel analiżi ta' dawn il-ideoloġijiet biex naraw fejn tassew qegħdin jaffettwaw u jeħtieġu verifika demokratika min-naħa tal-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali. Dana kollu ħajkun parti minn eżerċizzju sħiħ sabiex jisib jinstab ftehim interistituzzjonali dwar regolamentazzjoni aħjar. Grazzi ħafna. Issu xaffina u sur Timmermans. Mela, il-gvern Olandi siġa li mhux ħajkun hemm miżjed Ewropa f'54 qasam. Allura, il-linja diviziva fejn għanna naqtawa bejn kompetenzi Ewropej u dak tal-Istati membri u xajkun il-mekkanizmu biex naċċertaw illi lebda parti mu ħa jaqbes il-linja biex ikunem miż-żewġ naħat sodisfazzjon għal dak li fl axar mill-aħħar hija l-essenza tal-integrazzjoni Ewropea. Naħseb illi aħna għanna bżon nirrevedu ftit il-mod kif nilleġislaw rridu nkunu daqsxejn iżjed ukoll iktar fitti fil- leġizlazzjoni tagħna bil-mod kif nileġizlaw u l-effett li kollha leġizlazzjoni Ewropea fuq iċ-ċittadini fuq il-negozji jekk nkunu nafu minn stadju bikri x'ħajkun l-impatt dan jgħinna nkunu nafu jekk għandniex tassew nibqgħu ehm, nimxu b'din il-leġizlazzjoni jew le. Jiena nemmel li l-evalwazzjoni ta' impatt għandha tkun parti integrali minn proċess ħieħ ta' leġizlazzjoni għaliex kif nafu In-natura ta' teħita ta' deċiżjonijiet u leġizlazzjoni fl-Ewropa, l-Kummissjoni jaf tipproponi żiemel u fl-aħħar tal-proċess eh, l-Ewropa tispiċċa b'ġemel minħabba negozjati fil-Kunsill, minħabba rekwiziti tal-Parlament Ewropew u għana jdu naċċertaw illi jekk nordnaw zimel il-ċittadini tagħna ikollhom zimel fl-aħħar mill-aħħar mhux ikollhom ġemel. Iġifiri danna importanti ħafna nemmen li jridu kol ninvolvu partijiet interessati kollha fid-dibattitu ma nafx hekk dawn il-gruppi ta' interessi li nitkellmu magħhom fil-Brussell, fil-Parlament u fil-Kummissjoni x'tassew kuna għedin jirriflettu l-idejat u l-interessi ta' ċittadini ta' stati membri hemm isu dal-element ta' istituzzjonalizzazzjoni anke fi Brussell tal-lobbyists u għalhekk naħseb li hemm bżonn ikun hemm reġistru tal-lobbyist mandatorju sabiex nkunu nafu eżattament min qed ikellem lil min meta niġu biex nemendaw u noħorġu bil-leġizlazzjoni, ma dan huwa eżerċizzju interessanti u essenzjali għax ħajbiddel il-kultura ta' kif taħdem il-Kummissjoni Parlament. Grazzi ħafna is-Sur Marex, grazzi Sur Timmermans. Iva, jiena minn dak li qed tinti sissa qed turi li għed qed tiddefendi l-valuri tagħna ħaġa importanti ħafna, imma xtaqt insaqsik xi ħaġa iżjed minn hekk. Il-ħarsin ta' drittijiet fundamentali x'kummissarju ħatkun inti meta għanna s-tadida ta' l-Istat Islamiku, meta għanna problemi ta' kull tip ta' dritt fundamentali, mux l għarija biz, għanna eh, regoli u liġijiet antidiskriminatorji li ma ġewx implementati, inti semmejt ukoll diskriminazzjoni kontra minoranzi, inti jekk l-istati membri ma jdux jagħmlu daw ħatkun dak il-kummissarju xej popolari illi eh, iġelhom jimplementawhom jew inkella forsi ħatkun daqsxejn ehm, dak li ħadd tkun qiegħed tiddefend il-pożizzjoni tagħna fl-awsterità jew inkella ħadd tkun qiegħed mur għalajn il-Stati membri. Aħna fl-Ewropa eh, dejjem nispiċċaw bil-problemi fl-istorja kollha tagħna dejjem nippuntaw subajna biex npoġġoħtija fuq ħadd ieħor hija parti mid-natura umana Ewropea. U tant hemm diversità fl-Ewropa li faċli ssib il-min tippoġġa subajk il-lut, il-nisa, il-zingari, l-omosessuali, xaħat issib dejjem il-min eh, tgħid torti għaw dak. U aħna li qegħdin nippruvaw huwa nippruvaw nrażnu dik ir-reazzjoni u għafas legali illi ġo aħna permezz tiegħu nikkontrollaw, nraznu din reazzjoni umana. L-istess mod kif kellna nitalmu li mhux sew toqtol, tallimna wkoll li mhux sew tiddiskrimina kontra ħaddieħor. Imma fi żmien ta' kriżi dejjem terġa' eh, tolli rasa din is-sitwazzjoni u dejjem aħna lesti illi npoġġu ħtija fuq ħaddieħor ta' problemi tagħna u l-Ewropa dak li qed tipprova tagħmel, tipprova tiġġiela dik ir-reazzjoni għal kriżi. U jekk dana jagħmilni mhux popolari m'hemmx tagħmel ħekk għandu jkun għalma jekk jiena ma niġġilitx drittijiet fundamentali l-lum, komunità Ewropea għada ma tkunx teżisti għax aħna komunità tal-valuri u jekk aħna rnexxilna f'daw l-aħħar 30-40 sena wara minn wara il-waqa l-ħajta Berlin Inna xena naqdu iżjed fl-imkien, dan huwa permezz tal-valuri illi huma komuni għalina. Kun n għatinna nittijaj, 30 senilu illi wara eh, il-millennium fl-Olanda ħajkunu jistaw jizzewġu l-omosessuali probabli kienu jitfaw nil-manikomju. Imma illum u liedi għalbis jistaw jimmaġinaw illi xi darba fl-Olanda jħista jkun hemm żewġ tirġiel li ma jistgħux jiżżewġu jekk ikunu jħobbu xulxin hekk jiżviluppaw il-valuri din hija ħaġa tajba u rridu nħarsuha bil-liġi. Is-Sinja McIntyre, għawnek Sir Timmermans, minn dak li għattinti inti tidher konfint daqsi illi nistaw aħna nużaw ħafna iktar il-potenzjal Ewropew jekk il- Eh, kumpaniji innaħħulhom piżijiet żejda u spejjeż żejda li kultant ikunu riżultat ta' regolamentazzjoni Ewropea. Il-Parlament kultant appoġġa din l-aġenda f'April ta' din is-sena aħna adottajna rapport mill-Kumitat tal-Impjiegi illi għamel ħafna rekomandazzjonijiet sabiex ikun hemm ambjent iktar ospitabbli għal tal-impjiegi. Aħna tlabna l-iktar azzjoni Ewropea sabiex titnaqqas il-burokrazija. Aħna dottajna u rizoluzzjoni fuq l-aqwa għaxar proċessi ta' konsultazzjoni fej għedna l kommissjoni għandha twaqqaf mira sabiex itnaqqas il-pis regolatorju bi 30% sal-2020. Dana ġi appoġġat minn ħafna organizzazzjonijiet tal-kommerċ, CBI, il-Business Europe, U għalek, meta wieħed jara din ir-rankatura li qbadna, inti tista' timpenja ruħek sabiex tinter iddaħħal din il-mira sabiex innaqsu il-pis regolatorju fuq il-negozji. Kifet jina lest nkun eklettiku, jina lest li nadotta kwalunkwe soluzzjoni li taħdem, jekk din hija proposta illi għandha l-possibilità li twassal għal riżultati jina naċċettaha. Imma, ħanwiddibkom ftit hawnhekk, il-Kummissjoni għamlita qabel dil-ħaġa u jekk titkellem għan negozji fl-Ewropa, speċjalment fis-semmis, ma naħsibx li jkunu entużjasti ħafna dwar ir-riżultati li nkisbu sissa. Iġifiri, hemm bżonn naraw eżattament x'għamilna sissa għaliex minn meta Jean-Claude Juncker talabni biex nieħu din il-kariga jekk intom taċċettawni. Jiena bdejt nistudja daqsxejn is-sitwazzjoni u ħafna ħafna nies qalu ma aħna tiġà għamilna daw l-affarijiet kollha u ma titkellem għan negozji u reazzjoni tagħhom hija kompletament differenti. Ġifieri dak li nixtieq nagħmel jiena blajnuna tagħkom huwa illi nibda billi nati l-ewwel il-negozji daqsxejn eh, serħan intaffulhom daqsxejn sitwazzjoni sabiex Eh, tal-laħam, tal-furnar. Il-nisa biex mill-ewwel ikun hemm dan impatt u jħossu inqas il-pis, jħossu li qed jittaffilhom il-pis. U ħaġa ħreġ ta' tinżid, naħseb li hemm bżonn ta' iktar onesta anke fl-istati membri dwar dan, għax faċli ħafna li wieħed jgħid ara kollox sorta regolamentazzjoni Ewropea għal biżijiet kollha li għandkom imma kemm il-spiss jiġri li l-Kummissjoni kollha toħroġ bi proposta għaliex ikun hemm ċertu stati membri li jridu il proposta. Kemm il-darba naħsbu li ħajkunna noħorġu bi proposta x'nemnu li huma gruppi ta' interessi li jkunu formalaw din il-proposta mbagħad dawn in-nies fl-aħħar jgħidu li huma qegħdin jirrappreżentaw Edin iħossu il-pisa del proposta ma jgħidulna min ħasab li għandna bżonna dil ħaġa m'għandniex bżonna, għalhekk hemm bżonn naraw daqsxejn eżatt kif nikkomunikaw ma dawk in-nies li tassew qegħdin nippruvaw ngħinu. Is-Sinjura Vikstrom, grazzi Sur President u marħiba fostna Sur Timmermans nasab il-kol naqblu il-elezzjoni ta' Ewropej għandna narawhom bħala twissija li l li x ċittadini Ewropej għadin jgħidulna li rridu nisimawa muntu għom widen u jena pala president tal-Komitat tal-Petizzjoniet nishtiġbikom attenzjoni għal fatti li l-Komitat tijaj kull sena titratta eluf ta' sottomissjonijiet minn naħa ta' ċittadini fl-Ewropa kella mhux biss dwar l-applikazzjoni ta' liġi Ewropea, dan huma petizzjonijiet li fil-fatt tuna informazzjoni tassew tax kif il-ġiet li nadottaw aħna hawnhekk dan il-Parlament qed jaffettwaw iċ-ċittadini u negozji fil-kontinent u kif dawn il-liġijiet jistaw u għandhom jittejbu. U għallur inti bħala l-ewwel Viċi President illi ħatkun qiegħed tieħu ħsieb regolamentazzjoni aħjar, ħansaqsik kif inti taħseb li għandna ntejbu l-kooperazzjoni bejn żewġ istituzzjonijiet sabiex Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-Petizzjonijiet minn minnata ċittadini Ewropew jintużaw bl mod possibbli u t-tini net. Xi tfisser għalik personalment dal-kunċett ta' regolamentazzjoni aħjar? Timmermans, mela, Fullu ewwel mistoqsija jekk inti tistidinja l-kumitat tiegħek jiena nattendi jekk tixtieq illi jiena nistudja riżultati jew l-impatt li kellkom intom u relazzjonijiet li kellkom inti nagħmel dan. Jekk trid li tuni nagħti reazzjoni b'mod ġenerali għal dak illi l-petizzjoni li tirċivu intom nista' nagħmilha mhux fuq każijiet individwali għax ovvjament kultant każijiet individwali kun jeħtieġu ċertu skrutinju legali u jien ovvjament m'iniex f'pożizzjoni li nitkellem fuq każijiet individwali fil-pubbliku, imma jekk ikun hemm tendenzi ġenerali li tarawhom intom joħorġu jiena qed inkun naf dwarhom x'dana jgħinha ntejbu regolamentazzjoni tagħna jara ikunu jennu na naraw ukoll torta min, forsi ta' kommissjoni stess, forsi ta' xi stat membru. Ġifri, naħseb li bekk iva dana nistaw nejnu li xurxin l-esperienza tagħna jgħinuna jajna li konna regolamentazzjoni aħjar, jina lest taħdem miegħek mela le. Issa, xie tfisser għalija personalment regolamentazzjoni aħjar, li tfisser li xaħat li għandu forn ma jaħlix nofstanar jibla l-karti biex jagħmel l-istess ħaġa tliet każi differenti u minn flok ma jistax dana jikabbar il-forn u jimpjega tnejn minn nies oħra sabiex jagħmel iktar ħobż dak tfisser għalija regolamentazzjoni aħjar grazzi ħafna is-sur Sfiska. Grazzi ħafna. Sur Timmermans, jiena nishtiq immur lura l-proċess leġislattiv, jiġifieri l azzjonijiet kollha illi ħadna flimkien. Sabiex ikun hemm iktar nifukaw u nistreamlinejaw il-leġizlazzjoni tagħna, mbagħad hemm dawn ir-regoli li dun nirrispettaw bħala proporzjonalità u sussidjarjetà, speċjalment fir-rigward tal-intrapriżi żaru ta' daqs medju, hawnhekk ukoll Naħseb illi wieħed irid jirrispetta l-politika soċjali, l-politika ambjentali, sabiex aħna ma naqbżux il-kompetenza Ewropea u biex nevitaw il-burokrazija, l mistoqsija tiegħi waħda konkreta, il-Kummissjoni ħatkun qiegħda toħloq xi sistema indipendenti sabiex ikun hemm monitoraġġ tal-kemm jitiġi osservat il-prinċipju ta' sussidjarjetà Għet nitkellem dwar sistema indipendenti barra mill-Kummissjoni għax kultant minn barra sitwazzjoni tal-aħjar. In my experience, um, you know, subsidiarity Mela, fl-esperjenza tiegħi s-sussidjarjetà tista' tfisser ħafna affarijiet, kulħadd jinterpreta kif irid. U għalhekk irridu naraw eżattament xi tfisser, nibdew minn hemm. Imbagħad, jekk jina xina naħdmu fl-imkien mal-parlamenti nazzjonali fejn is-sussidjarità u proporzjonalità qed jiġu kontrollati u evalwati bħala ehm, ukoll parti bil-ħidma ġenerali tagħhom naħseb li dan jgħinna Iva, il-Kummissarji għandhom imorru qudiem parlamenti nazzjonali jekk joħorġu bil-karta ta' Frejo Oranġo għandhom jargumentaw, jitkellmu mal-parlamenti nazzjonali biex jaraw għalfejn jgħidu l għalfejn proposta hija meħtieġa. U imbagħad jisimgħu x'għandhom xi jgħidu l-parlamenti nazzjonali dwar sistema partikolari. Bekk tkun tista' tiġi analizzata eżattament fil-fatt xi tfisser is-sussidjarjetà u xħas kun edha tikseb. Dana kollu ħajkun part integrali għaxxol tagħna fuq regolamentazzjoni aħjar. Neħtieġu xi tip ta' assis ta' sussidjarjetà, xi assis indipendenti, ma naħsibx li dan għaless ħajati xi kontribut qawwi għal dan l-eżerċizzju li nemmel li bżonnu li jkun hemm iktar interazzjoni bil-Parlamenti Nazzjonali u bil-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew fuq il-proċess. Għaliex fil-prattika Jina tlajt fil-parlament Olandis id-darbiet u meta tlajt l-ewwel darba ma kellna l-ebda sistema u issa is-sistema hija waħda pjuttost intrikata u komplessa biex ikun hemm dawn għall-kontrolli fuq is-sussidjarjetà u proporzjonalità iżda biex inkun onest, kultant tiġi mhux biss użata ma anke abbużata għaliex meta xi ħadd ma toġbux xi proposta Ehm, jirrikorru għas sussidjarja tal-proporzjonalità pala skuża, imma din hija qed biex wieħed jikkontrolla jekk l-Ewropa hijiex kompetenti biex taġixxi u mhux biex naraw jekk il-proposta x'waħda li tinżilna tajjeb jew le. Zipel. Grazzi, il-kollega Zipel. Merba, sur jiena nilqa l-impentijak sur Timmerman dwar id fundamentali tfittex il-komplementarjetà ma' istituzzjonijiet internazzjonali oħra pal-Kunsil tal-Ewropa u l-Kummissjoni ta' Venezja. Forsi tista' tagħti aktar dettalji dwar dawn li ġejjin. X'passa ħatiħu ħalli tiżgura li l-mekkaniżmu tal-istat ta' dritt jkun mekkaniżmu li applika f'sitwazzjonijiet ta' kriżi b'forom xirqa ta' intervent, proċeduri aktar effiċenti ta' ksur u kol possibilità ta' nazzjonijiet ikun hemm ksur sistematiku tal-prinċipju ta' demokrazija u l-istat ta' dritt. U verifiki. Il-verifiki jfallu fl-istati membri. U fl-aħħar net inti kif ħadd iżgura li mekkaniżmu ta' dan it-tip ikun applikat fl-istati membri kollha b'mod trasparenti, b'mod ugwali u mod indaqs. Jidher biċ-ċar li jekk billi naġixxi jew ma naġiċiċ jiena u l-Kummissjoni jekk approvati eh, natu l-impressjoni li qed naqbdu ma' xi stati membri l staw jistgħu jaħdmu jekk aħna nkunu oġġettivi u preċiżi fl-analiżi tal-problema u mux neħdu għatta bla ħabel kontra xi pajjiż għaliex qiegħed fuq l ħbarijiet il-ħin kollu jew inkella kulħadd qed isemmih u mbagħad ninjoraw xi pajjiż ieħor li qiegħda jikkomprometti il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Irdu nkunu metikolużi fl-imparzjalità tagħna, irdu nkunu preċiżi fl-analiżi tagħna u għandna nibbażaw ruħna fuq liġijiet preċiżi u standards preċiżi nistgħu nikwadanjaw mill-ħidmiet ta' organizzazzjonijiet oħra, sar ħafna xogħol minn bost organizzazzjonijiet Ewropej, NGOs, l Drittijiet Fundamentali, l-affarej, fost l-oħrajn. Iżda fl-aħħar mill-aħħar l-istrumenti qegħdin hemmhekk il-possibilità ta' proċedimenti ta' ksur qiegħda hemmhekk, possibilità li jintuż artikolu 7 qiegħda hemmhekk ukoll li neħtieġu mhux proċeduri ġodda, imma rida politika biex ninfurzaw dak li diġà għandna. Aħna bħala Unjoni Ewropea ħanniġu iva poġġija taħt test fis-snin li ġejjin, ħanaraw jekk għandniex il-kuraġġ politiku biex nistaqsu l-istati membri ħalli jżommu ma' rekwiżiti ma' l-standards li huma firmaw għalihom li huma rratifikaw fil-Parlamenti Nazzjonali jekk inti firmajt it-trattat jekk inti irratifikajt dak it-trattat, inti obbligat li segwi. Signora Korazza Bild, grazzi Sur Timmermans għall-impenn li qed turina illum hawnhekk biex nibdlu r-rotta ħafna ċittadini Ewropej assoċjaw l-Kummissjoni mal-Burokrazija tajjeb u l-ħażin u hemm ħtieġa li niksbu riżultati u l-Kummissjoni turi li ta' min jafdal darbohra x'inhuma l-pjanijiet tiegħek biex nizguraw li meta l-istati membri applikaw id-direttivi u ma ma jkunux qed iżidu aktar burokrazija, il-gold plating, kif skont tgħid inti qabel. Il-programm refit tal-Kummissjoni Ewropea ħajkun priorità għalik u regola one in one out. Issa, il-kariga tiegħek tfisser aktar ġerarkija jew iktar influenza politika biex l-istati membri jimplementaw bisħieħ u b'mod korret il-leġislazzjoni Ewropea u wkoll nisblukaw fil-Kunsill kwistjonijiet bħala ċess pubbliku dokumenti id-direttiva kontra diskriminazzjoni fost l-oħrajn. L-aħħar mistoqsija, l-pożizzjoni tiegħek ħatwassal sabiex kwistjoni orizzontali bħad drittijiet ta' tfal, ugwalanza fost istessi, trasparenzi, trasparenza ikunu integrati fil-kultura tal-Komissjoni u l-ħidma tal-Komissjoni Ewropea. Isaħi, et fakkarni feks kollega zvedis imma mux semmeħ bismu. Irridu nibdlu il-mod ta' kif naħdmu jekk irridu nirnexxu. Reputazzjoni li għandna bħala Unjoni li nkunu wisq birokratiċi li ma nwettqux. Din tista' tinbidel jekk aħna nadattaw il-mod ta' kif naħdmu. Jiena rrid nkun trasparenti, ktieb miftuħ, jekk eh, rridu nibdlu il-mod ta' kif nileġislaw, rridu ftajem interistituzzjonali mal-Parlament u mal-Kunsil ħalli nassiguraw li jiġi applikat il-prinċipju ta' skrutinju tal-proposti tagħna matul il-proċess kollu kemmu. Jien sempliċement irrid riżultati konkreti, rrid nisma' negozji żgħar jgħidu ara daqsxejn, fil-verità l-affarijiet qed jaħdmu, qed jirnexxu, qed jagħtu l-frott inqas biżiet amministrattivi. Jekk ma jkollniex dan dak kollu li nagħmlu mhux ħa jirnexxi issa f'dawk li huma drittijiet fundamentali u difiża tagħhom. Din hija parti integrali mill-responsabilità ta' kull kummissarju bil pożizzjoni orizzontali tiegħi jien għandi l-possibilità li nitkellem mal kummissarji individwali dwar il-qasam tazzjoni tagħhom u nara jekk huma trattawx kwistjonijiet ta' drittijiet fundamentali blaħjar mod m'għandix dubju li dan ħajkun parti din ħatkun parti integrali fidmietna. Kenna jumej ta' taħt id-diet u jiena kont impressjonat bil-kwalità u d-determinazzjoni tal-kollegi tiegħi ħalli il-koll nimplementaw elementi ta' drittijiet fundamentali dwar kwistjonijiet orizzontali drittijiet ta' tfal, ta' li rigwarda drittijiet ta' tfal jiena tal-fema Jekk aħna ma nagħmlux aħjar biex nassiguraw il-protezzjoni ta' tfal tagħna fi snin li ġejjin, jekk ma nurux riżultati konkreti il-mod ta' kif nipproteġu l-uliedna li xi drabi huma vulnerabli immens fis soċjetà jiena nemmen li tassew ma nkunux qegħdin insegwu id-drittijiet fundamentali u l-applikazzjoni tagħhom fis-soċjetà tagħna. Is-Sinjura e-, Fajon. Grazzi. Nisafawnek, Sur Timmermans. Il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bnidem u l-immigrazzjoni. X'ħat tagħmel ħalli tassigura li l-migranti kollha li jaslu fl-Unjoni Ewropea il-lum jew diġà jinsabu fl-Unjoni Ewropea ikollhom id-drittijiet fundamentali tagħhom imħarsin li lin mill-sess tagħhom, razza, kulur, oriġni soċjali, etnika, reliġjon twemmin diżabilità orientazzjoni sessuali. U, f'dan il-kuntest, kif użar rwol tiegħek bħala l-ewwel viċi president biex tindirizza aħjar il-problemi ta' diskriminazzjoni kontra l-iktar gruppi vulnerabli fi soċjetajiet tagħna b'mod partikolari il-Roma. Sur Timmermans, permetti li nibda billi nwieġeb għat-tieni mistoqsija tiegħek. Snin ilu, Meta jiena ħdimt għall-OSCE dwar id-drittijiet tal-minoranzi, aħna ktibna rapport dwar is-sitwazzjoni ta' Roma u Sinti fiż-żona Ewropea. U kien tassew ta' għajb dak li ħareġ minn dak ir-rapport. Taħlita ta' diskriminazzjoni, esklużjoni soċjali, autoesklużjoni xi drabi mill-edukazzjoni u possibiltajiet oħra fis-soċjetà. Dan kien 20 sen ilu issa. Araw xin is-sitwazzjoni llum. Nemmen li ma tantx tiebet is-sitwazzjoni għal Roma u sinti fl-Ewropa. Il-ħtija hija tal-Ewropa, aħna mar nexxilniex. Bħala Komunità Ewropea fallejna blikraħ hija responsabilità kollettiva għalix ma nistawx narwom ċittadin, pala ċittadini ta' xi pajjiż partikolari. Jena impenjat bil-qawwa ħalli nara kif aħna fl-imkien ma' għaddit internazzjonali oħra nistaw intejbu situazzjoni ta' Roma u Sinti fl-Europa u l-lum il-ġurnata meta nisimaw ħafna diskussjonijiet dwar l-abbuż ta' sistemi soċjali fi stati membri oħra. Destinatarji tal-kritika, tal destinatarji ta' miżuri ħorox spiss ikunu ir-Roma u s-Sinti li xi drab lanqas ikollhom fejn jagħtu rashom ma jkollhomx fejn jmorru. Ir-Roma u s-Sinti huwa eżempju ta', ta fej nisabu fl-Ewropa u dan jurrina illi għatfad li ħafna x'naqtfu biex niżguraw li kulħadd ikollu drittijiet fl-Unjoni Ewropea drittijiet fundamentali u l-protezzjoni tagħhom hemm elementi għalli dukunu onesti dwaru. Hemm wis eh, tentazzjoni tal-illegalità din tista' tkun sitwazzjoni li minna jigwadanjaw gruppi jew individwi. Għalli xaħjar ikunu f'dik is-sitwazzjoni milli jkun qed imutu bil-ġuħ band oħra, imma din illegalità tagħmilx possibbli biex jiġu applikati id-drittijiet li huma għandhom. Irdu niġġieldu l-legalità, irdu nikkritikaw aktar il dawk l-imprenditori li jafu li qed jimpjegaw il-persuni b'mod illegali u jibqgħu jagħmlu dan. Onorevoli Rangel. Grazzi President. Sur Timmermans. Jiena rajt diskorsi tiegħek l-artikli tiegħek inti tagħti importanza l prinċipju ta' sussidjarjetà u rwol tal-Parlamenti Nazzjonali. L-ewwel kummenti. Il-prinċipju ta' sussidjarjetà għaliex huwa marbut mal-kunċett ta' l-aħjar livell ta' l-aqwa livell ta' effiċenza u mhux restrizzjoni tal-azzjoni tal-Unjoni ma jista' jwassal għal estinzjoni tal-attivitajiet tal-Unjoni qed nibża li ta' spiss inti qed tinsa din l-aħħar dimensjoni ta' dan il-prinċipju is-sussidjarjetà il jekk tinftijem sew u bisħieħ tista' tagħti aktar setat lill-Unjoni. Jiena issa ħnamilek l imsoqsija tiegħi x'passi konkreti inti ħatiħu sabiex tiżgura s saħħa ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali u x'miżuri qed tipprevedi biex tassigura li rwol aktar b'saħħtu tal-Parlamenti Nazzjonali ma jikkompremettix il-kompetenzi tal-Parlament Ewropew. Sur Timmermans, l-ewwel nett setat tal-Unjoni Ewropea huma naqsa fit-Trattat tal-Unjoni Ewropea ma jistawx jitwessaw bis-sussidjarjetà naf li dejjem ikun hemm tendenza l-iktar fl-istituzzjoni li jiena f'xi stadju ieħor jekk tapprovawni nirrappreżenta li wieħed joħroġ bi proposti li huma sbieħ imma li mhux meħtieġa rrid il l-Kummissjoni toħroġ bi proposti taw kis setturi li huma ta' priorità għal kummissjoni għal president elet u tagħmel dak li hemm bżonn. Għandi fema differenti dwar is-sussidjarjetà minn dik tiegħek. Għalhekk għadd illi mid-bniedem mitfema. Il-politika ta' enerġija qasam li jinsab fit trattati azzjoni fuq livell Ewropew hija l-unika azzjoni li tista' Tati, riżultati li ċittadini tagħna li jistgħu jagħmlu sens fil-ġejjin. Naturalment hemm bżonn ta' azzjoni Ewropea hemmhekk. Il-prinċipju ta' sussidjarjetà fil-femma tiegħi ifisser li aħna nistgħu nieħdu biss azzjoni fuq l-ogħla livell oli li iktar oli mill-inqas livell jekk dan jista' jagħti riżultati li huma aħjar. Bekk nistgħu noħorġu b'soluzzjoni Ewropea għal problema li ma tistax tissolva fuq livell nazzjonali għattini mistoqsija tiegħek. Forsi ma fimtekx eżattament. Jien ħsibt li aħna konna eh, libna kien fil-bidu tal-konvenzjoni, kien hemm din id-dimensjoni ta' kompetizzjoni bejn il-Parlament Ewropew, Parlamenti Nazzjonali, impressjoni tiegħek dan ħasni kienet li hemm sħubija ta' vera sħubija li qed tiżdied bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Tista' naturalment tittejjeb tissaħħaħ. Iżda kif rufajt ngħid fil-kummenti ta' introduzzjoni tiegħi din l-Unjoni Ewropea mhix ħa timbena kontra r-rieda tal-Istati Membri lanqas kontra r-rieda taċ-ċittadini. Għalhekk involviment involvu ruħkom għal Parlamenti Nazzjonali għal ġumma l-imsieħba tagħkom ħalli nwettqu aktar għaċ-ċittadini Ewropej. Grazzi. Signora Rigner. grazie. mistoqsija oħra dwar ir-rifit sur Timmermans. Fil-komunikazzjoni tagħha dwar rifit il-Kummissjoni Ewropea qalet li hemm ftehim soċjali għal hairdressers dan il-ftehim jidher bħala peace huwa attak fuq dialogu soċjali, attak fuq drittijiet fundamentali u kol posta xogħol sigur kif deskritt fil-artiklu 31 tal-Karta Drittijiet Fundamentali x'għad tagħmel bħala Viċi President biex tassigura li regolamentazzjoni aħjar tiggarantixxi drittijiet fundamentali għal post tax-xogħol sigur u ma jagħmilx ħsara lis saħħa fl-istess waqt jitqis il-ftejjem soċjali u x'ħad tagħmel biex tneħħi l-biżijiet amministrativi fuq l-SMEs mingħajr ma tolqot l istender soċjali għal min iħaddem għal impjegati skużawni, għall-konsumaturi. X'ħat għamil sabiex aqwa ma jfissirx inqas jew xejn l-iktar meta l-standards ambientali, per eżempju, kif ukoll dawk soċjali ikunu kompromessi. regolamentazzjoni aħjar miex id-deregolamentazzjoni u mhux ħadd inkiseb għaskapitu tal-protezzjoni soċjali protezzjoni ambientali jiena ma għax inħebba wara subajja. Inti qed taqbad u tiżlet il-konklużjonijiet dwar l-inizjattiva tal-hairdressers. Nifhem li din kienet idea li nibtet mid-dialogu soċjali fuq livell Ewropew. U għalhekk il-Kommissjoni intalbet li tfassal proposta. Iżda l-Istati membri mhumiex pożizzjoni taħseb inti li jiżguraw protezzjoni fuq il posta tax-xogħol għal persuni li għandhom il-professjoni ta' hairdressers Taħseb li dinja xi ħaġa li għandha ssir fuq livell Ewropew jew eżempju ieħor fejn wieħed ma jġibix ma jġibix żewġ fuq livell nazzjonali u mbagħad jittama li jirnexxielu fuq livell Ewropew. Mhux hekk irridu navanzaw. Ija lok biex il-partit politiċi jgħidu iva, hekk iridu nimxu ma dik hija prerogativa tagħkom. Jekk fil-ġejjeni bħala kommissarju. Jekk inkun kummissarju rrid nara jekk azzjoni fuq level Ewropew u x-respons neċessarju għal rekwiżiti li jistaw jiġu sodisfati fuq livell nazzjonali. L-Ewropa għandha bżonn tagħmel dan? Għaliex l-istati membri ma jitrattawx affarijiet pal dawn. Hemm suq intern għal hairdressers li qed jitlob għal azzjoni Ewropea jew hija xi ħaġa li aħna rridu norganizzawha fuq livell nazzjonali. Mistoqsija li wieħed jista' jistaqsijaw jekk it-tweġiba hi illi iva dan jista' jsir biss fuq livell Ewropew, hekk tgħid il-maġġoranza jiena ma ħanwaqqaf xejn. Jekk nkun prattiku imma nemmen li l-varjetà fil-kulturi u l-modi differenti ta' kif wieħed jopera fuq livell nazzjonali jista' ġenni nikkonkludi li din hija xi ħaġa li l-istati membri jistgħu jindirizzawha fuq livell nazzjonali. Grazzi, Sur Timmermans, e, Sur Jar. Grazzi tassew, President. Sur Timmermans, il-mistoqsija dwar il-Karta Drittijiet Fundamentali u artikolu 51 U ġala darba għanna trattat ta' Lisbona fejn issa drittijiet fundamentali huma vinkolanti, il-Parlament Ewropew jinvoka dawn ir-regoli dejjem aktar. Imma dak li huma petizzjonijiet dawn jistgħu jiġu meqjusa inammissibbli. Dak l-istadju ma jinfetħux proċedimenti taksur kontra l-istati membri. Id-dispożizzjoni ta' artikolu 51 huma f'lingwaġġ vak. Issa, mistoqsija dwar artikolu 51, drittijiet fundamentali. Kif wieħed għandu dritt għal petizzjoni imma jidher li huma imrażna minħabba artikolu 51 ta' drittijiet fundamentali. ħajkun nem indipendenza xi korp permanenti li jkun jista' jarbel l-evalwazzjonijiet ta' impatt Naħseb li fimtni. Dwar petizzjonijiet. Jina lest illi nitkellem għal president tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet fil-Parlament Ewropew biex naraw fejn qed ifeġġu l-problemi minħabba artikolu 51. Iva lest li nidħol f'din it-tip ta' diskussjoni. Imma it-trażin għad dritt tal-petizzjoni ma nistax ngħid jekk l-affarijiet u ċari. Imma jekk hemm xi problem partikolu 51 jiena iva lest li nagħtikom widen. Nisma' x'għandkom xi tgħidu. Xi ħaġa li għandha ssir. Biex nirranġaw l-affarijiet. Issa fl-evalwazzjoni ta' proposta jekk proposta u se twassal għal riżultati mixtieqa Aħna irridu niżguraw li diskussjonijiet u deliberazzjonijiet fil-Komissjoni jkunu professjonali, ikunu indipendenti, irridu nkunu ċari. Aħna il-pariri qed neħduhom u dawn irridu jkunu imbeda mill-interessi. Wieħed irrid ikollu perspettiva u jitbiet mill-interessi biex bekk ikun hemm lok għall evalwazzjoni bil-galbu meqjusa. Rrid ikun possibbli li wieħed jiddeċifra u jara l-affarijiet saru b'mod trasparenti. Isur von. Il-wara nofsinhar it-tajjeb, Sur Timmermans. L-Onorevoli Delvo, ninsa pawnek fuq xelluk tijak. Nishtiq nirreferi għas sussidjarjetà. Jiena ta' sew grata, lejk, meta inti qed li tixtieq l-idea tkun aktar preċiża. Jider dan jider ċar ukoll mid-dibattitu li kellek li għandek magħna bħalissa. Fit-tweġibiet bil-miktub għad li tixtieq ittejjeb l-interazzjoni mal-Parlamenti Nazzjonali fil-grupp tagħna Soċjalisti Demokratiċi aħna favur it-tisħiħ dar-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali. Dan għaliex irridu nqarbu l-politika lejn il-persuni iżda fl-istess ħin irridu li il-proġett Ewropew jimxi l-qoddim jagħmel progress jien għandi il-biża opposta tal-kelim ta' qabli kif ħat tiżgura li s-sussidjarità ma tiġix użata bħala pretest biex l-affarijiet imajnaw, jitwafqu u biex iwafqu it-teħid ta' deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea u jiġi użat bħala pretest minn dawk li jridu li l-Ewropa tfalli. Sur Timmermans, iva il-periklu jider u dimajnejn kulħadd. Jinħas fl-istati membri, jiena naf li hemm każijiet anke fil-pajis tiegħi fejn qed jintuża l-argument li l-Unjoni Ewropea mhijiex kompetenti f'dan il-qasam għaliex wieħed maħax grazzja mal-għamla tal-proposta li ġejja mill-Unjoni. Dan sta ċertu punt huwa abbuż tas-setat tal-Parlamenti Nazzjonali fejn il-ġudizzju ta' sussidjarjetà jiġi użat għal anijiet differenti is sussidjarità tfisser l-Ewropa, l-Unjoni Ewropea hija kompetenti biex tagħmel proposti f'dan is-settur iva jew le. U qed irid iwieġeb din il-mistoqsija fid-dawl ta' trattati. Imbagħad hemm il-prinċipju tal-proporzjonalità l-istrument li qed tipproponi l-Unjoni għal azzjoni f'dan il-qasam partikolari huwa l-aħjar strument biex jinkiseb lan mixtieq. Dawn huma żewġ naħat tal-evaluazzjoni, tal-analizi li du jagħmlu l-Parlamenti Nazzjonali, irdu niċċaraw l-affarijiet magħhom. Għaliex kifet spiss jiġi użat bħala pretest meta wieħed sempliċement ma tkunx toġbu inizjattiva f'settur partikolari. Hemm bżonn ta' monitoraġġ ta' sustanza, il-Kummissjoni għandha dritt li tagħmel proposta ta' dan it-tip u l-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom id-dritt li jilleġislaw f'dan is-settur dritt li ma jistax jitneħħa minn azzjoni ta' sussidjarjetà minn parlament ta' stat membru ma jistaw jagħmlu monitoraġġ dak li qed nagħmlu fil-proċess ta' leġiżlazzjoni tagħna u jistaw jagħmlu dan billi jitkellmu ma' rappreżentanti tal-Kunsill. Iġifieri gvernijiet tal-istati membri rispettivi. Grazzi tassew, Sinjora Gressle. Grazzi. Grazzi tal-li Idda dikajtna daqxaj mil ħin tijak illum. Il-Kumitat għal kontroll tal-Budget jishtiq ikun jaf kif garantixxi servizz l-indipendenza ta' servizz għal awditjar il-prioritajiet dik kienet l-ewwel mistoqsija. T'ini mistoqsija ħa tintroduċi panel ta' reviżjoni tal-verifikar u ta' sigura li il-kollegi, kommissari, ħajġu mħedġa biex ma ngħidx imġela mħedġa jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet kif suppost. Il-Kommissjoni għanda personal eccellenti, diġa sirt naf uħut minnom u jina impressionat, jina impressionat dawk il-personi li jaħdmu fis-servizz tal-auditjar. Huma persuni ta' kalibru kbir u jina zgur li ħajamlu biċċa xogħol eċċellenti fil-ġejjeni nista' niggarantixxi l-indipendenza kompleta tagħhom tas-servizz tal-awditjar jekk huma ma jkollhomx garanzija tal-indipendenza tagħhom huma ma jistgħux jaħdmu. Ħanamel ħilti biex nassigura li ħajkunu qegħdin jaraw l-eżitu, l-output Mżon dan jammont tal madwar 40% tal-ħidma, iżda irrit jizdiet, għax ek jista itejjeb il-mod ta' kif aħna nagħmlu l-affarijiet, dan is-servizz tal-awditjar għandu jkun aktar indipendenti mill-direttur ġenerali, Irrit jkun jistgħu jagħmlu ħidmietom mod indipendenti biex ma jkunx hemm interferenza mal-ġudizzji tagħhom ma' rakkomandazzjonijiet tagħhom. jekk ikun hemm rakkomandazzjonijiet u jiġu adottati jew le intom bħala Parlament Ewropew għandkom tkunu tistgħu taraw x'għamlet il-Kummissjoni bihom nittama li jekk ikompli jsir biex intom ikolkom aktar arfin dwar dak li qed isir. Iva, ħan ikkonsidra il-punti u fejn is-servizz tal-awditjar jagħmel rakkomandazzjoni jiena ħan issigura li il-personi jikkonformaw ma dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Isur Negresko. Grazzi. Sur Timmermans. Il-proċess ta' taħi ta' deċiżjonijiet huwa importanti nafu li qabel ma jtieħdu deċiżjonijiet hemm il-valutazzjoni tal-impatt li jitqis minn naħa tal kummissjoni il kummissjoni timpenja ruħa li tibbubblika l-linji gwida l-2015, waħda mill-affarijiet li ntqalet kellha x'taqsam ma' trasparenza. Kemm meta u kif dawn l-evalwazzjoni tal-impatt seħħu u kemm kienu indipendenti? Inti bħala Viċi President tista' tesprimi l-opinjoni tiegħek x'inhi kif taħseb li nistgħu ntejbu t-teħid ta' deċiżjonijiet? Kif nistgħu nivalutaw aħjar l-impatt? u kif jiġu miġbura d-dejta għal twetti mbagħad ta' proposti politiċi. Para membru parlamentari rumen nixtieq ngħid li trasparenza hija l-iktar ħaġa importanti, speċjalment għall-użu tal-fondi u tas-subija ta' pajjiżi fiż-żona Schengen. Grazzi. Il-valutazzjoni tal-impatt min natura tagħha stess mhix l-ewwel impuls ta' burokrazija li trid ittejjeb id-dinja u toħroġ bi proposti mill laqwa biex tikseb riżultati għaċ-ċittadini tagħha. U għalhekk billi nagħtu valutazzjoni tal-impatt jekk nqis l-attenzjoni politika u rrida politika tiegħi għal dan niżgura li servizzi tal kummissjoni kunu jafu 100% li jridu jagħmlu l-almu tagħhom biex bekk ikollhom l-aqwa tip ta' valutazzjoni ta' impatt għal kwalinkwa tip ta' proposta. Imbagħad il-valutazzjoni tal-impatt ikun hemm reviżjoni għalija mill-bord tal-valutazzjoni u niżgura li dawn in-nies ikollhom is-saħħa u l-esperjenza biex ikollhom pariri bla tlaqliq, bla intoppi jiena rrit dejjem ikun hemm valutazzjoni u mbagħad ikun hemm skambju mal-kummissjoni. Rrit li l-approċċ jinbidel. U jiena nemmen li billi kolla valutazzjoni tal-impatt aħjar, billi jkun hemm iktar attenzjoni politika għaliha nistgħu waslu iktar riżultati. Jiena sħaqt bosta drabi li dak li tagħmel Kommissjoni hija mill-bidunet fi stadju fejn nkunu qegħdin infasslu l-leġiżlazzjoni, neħtieġu nagħmlu aħjar fil-proċess kollu ta' taħit deċiżjonijiet fuq il-level tal-ewwel qari, tieni qari, x'jiġri fil-Kunsill, x'jiġri fil-Parlament, dan kollu irrid ikun hemm skrutinju tiegħu fir-rigward il-valutazzjoni tal-impatt. Għaliex ta' sikwit dak li għamil l-impatt negattiv, iktar negattiv fuq spallejn iċ-ċittadini tagħna huwa l-ħajja impossibbli għal kisba ta' pat tal-riżultati tangibli u dan komplika l-affarijiet anke l-istess natura tal-proposta. Għalhekk hemm bżonn ta' trasparenza sħiħa l-proċess kollu ta' taħid ta' deċiżjonijiet għandna bżonn tliet istituzzjonijiet involuti fit-tfassil tal-liġi biex bekk ikun hemm valutazzjoni sħiħa tal-impatt ma jistax jitħalla kollox fuq spallejn il-Kummissjoni, rridu l-Kunsillu l-Parlament involuti bisħieħ. Grazzi. Il-President. Grazzi l-aħħar mistoqsija minn Sinjura Gall. Anzi, s-sur Timmermans l-ewwel. Tittwieġeb biż-żewġ minuti bħal kwalinkwa mistoqsija oħra ma tikollok ħames minuti biex tagħti d-diskors tal-luq tiegħek jekk tkun trid. U dan kun tista' tieħ minnu fih wara l-tweġiba li tagħti l-mistoqsija ta' Sinjura Gall. L-ewwel Sinjura Gall jekk jogħġbok. Sinjur Timmermans, jiena kelli xieda ċara ta' każijiet serji ta' kazbir ta' drittijiet tal-bniedem anki għal minoranzi fil-waqt li l-Kummissjoni baqgħet bidejha fuq zaqqa isu xej mu xejn. Jiena nittama li ma jkunx hemm kompromessi fuq il-drittijiet fundamentali jew drittijiet tal-bniedem dan jista' jseħ biss jekk ikun hemm affarijiet ibbażati fuq il-fatti u mhux fuq ajdut jew pressjoni ideoloġika jew ehm, artikli mill-gazzetti. Skont ir-riżultati ta' Marzu, fil-scoreboard ta' ġustizzja l-Ungarija kienet fost il-medja tal-istati membri, kienet fost l-ewwel sitta, il-fiduċa żdiedet u kważi qrib il-klassifika ta' Franza. U għalhekk dan juri li l-fatti u analiżi oġġettiva jistgħu jagħtu stampa kompletament differenti anke fil-każ tal-Ungarija minn dak li qed jiġi ripetut darba wara l-oħra bla ġustifikazzjoni u bla ehm, bazi ta' xejn, kif ħadd iżgura li jkun hemm analiżi oġġettiva u indaqs daqs kwalinkwa pajjiż ieħor. Kif ħat tagħmel mezz biex tħares il dawk li huma mkasbra inġustament? Grazzi. l a, l-ikbar għadu għal promozzjoni ta' drittijiet fundamentali u tal-bniedem huwa dak li msejjaħlu uh, indifferenza isu whataboutism ngħidlu jien u kell esperjenza ta' dan mal-kollega Russu Lavrov tiegħi meta ta' ħaġa dwar is-sitwazzjoni ta' Russa. Imma xi ngħidu dwar fl-Olanda, xinajdu dwar dak fl-Olanda, xinajdu dwar dik fl-Olanda. Din hija analoga għal kritika li titqis bħala mhux ġustifikata. L-unika rimedju għal dan huwa li ma jkollniex sitwazzjoni fejn ta' belħaq tiffoka biss fuq sitwazzjoni waħda f'pajjiż wieħed. Naħseb li l-unika mod kif nistgħu nipromovu id-drittijiet tal-bniedem u nsaħħu d-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea huwa li nkunu imparzjali totalment tas-sitwazzjoni tal-Istat membru soġġett għal skrutinju. Jien nemmen irrid inħarsu lejn il-fatti ċari u tondi dan għattu anke fir-rigward il-Prim Ministru Orban kif qed qabel għall ħares kelli noqgħod nara u nifli u narbel kwalinkwa parola li kelma li għajt eh, il-Prim Ministru Orban għax kiku għanna sada, imma irridu nanalizzaw l-affarijiet skont il-mertu tal-kas, skont l-elementi tal-ċittadini, skont l-izviluppi legali, skont il-situazzjoni attwali fis soċjetà nitkelmu mal-NGOs, nitkelmu mal-membri tal-istampa, un-bat tkun smajt l-istampa kollha mhux qampina waħda. Qatt ma jista' jkun hemm u tajt ejja f'pajjiżi u tara differenti, imma f'pajjiżi ieħor l-affarijiet huma qar, le, aħna ħanna analizzaw l-affarijiet kollha skont il-merti każ b'każ. Dik l-unika protezzjoni li jkollok biex ma jkollemx kritika li tuża standards doppji. Minkejja dan ħajkollok kritika ta' standards doppji dejjem ħajġri jekk tagħmel x'tagħmel, imma tittiżgura li din il-kritika ma tkunx ġustifikata u li iblazzjonijiet tiegħek tkun tistaturi li inti ma kontx f'sitwazzjoni ta' standards doppji. Sur President, wara li tajt weġiba għal din il-mistoqsija li nassum li l-aħħar waħda, musser neħdilkom wisħin billi nasal l konklużjoni tiegħi nixtieq naqsam magħkom is-sens profond tiegħi ta' urġenza għax-xogħol li rridu nwettqu matul il-ħames snin li ġejjin. Jiena konvint bisħiħ illi jekk infallu fi snin li ġejjin u ma rnexxinniex nħolqu rabta man nies li naħdmu għalihom li ġifiri ċittadini Ewropej, il-proġett Ewropew fih innifsu huwa meddet. Jekk ma rnexxinniex nerġgħu noħolqu rabta ma dawk in-nies li ngħidu li qed naħdmu għalihom, dak li jkun ħaj jagħti daru l proġett Ewropew. Il-proġett Ewropew magħmul mill-bniedem. Storja ta' suċċess, waħda mill-iktar ġrajiet ta' suċċess ta' l-istorja tal-bniedem kollox wartu żaru meta ngħid li mamul mill-bniedem man-made bl ingliż rrid nirreferi kemm għall irġiel u nisa imma hija referenza ġenerika. Meta nitkellem ma' Marti tajt li meta Eh, għalla bħala il-bniedem kienet ċajta biss. Iżda dak li ritnajtu dan parti din il-parentesi, jiena naħseb li tant forsi l-krizi kienet qalila, tant kena affarijiet u d-dimmuċna x'naffaċċaw li xikultant nitilfu il-boxla ma nkunux nafu fej ser nimirħu u għalek irridu nqisu l-sfidi inkredibbli li għanna fl-Unjoni Ewropea. Tant għanna kriżi ekonomika inkredibbli l-ar kriżi mill-tletinijiet. Inkredibbli kważi l-qas tista' tiflaħ aktar għaliha din is-sensazzjoni ta' teddida mill-dinja barra mill-Unjoni Ewropea jew mill-ultranazzjonalizmu mill-Russja jew mill-fundamentalizmu fid-dinja rbija Forsi sensazzjoni inkredibbli li l-ewwel darba wara tini gwerra dinjija ġenituri qed jibżgħu li u lidhom ser ikunu f'sitwazzjoni qar minn mintu kienu huma żgħażagħ. Mingħajr ma jkun nagħmlu tajjeb għal dan is-sogru m'hemm l-ebda tweġiba ġustifikabbli. Ikonna mandat biss tajjeb jekk nkunu sovrani u namlu dak li namlu fl-interess ta' ċittadini Ewropej. Verament irridu namlu hekk, forsi tħarsu lejn il-portafell tijaj bħala operazzjoni teknika, imma jiena konvint bisħiħ illi jekk nagħtu riżultati aħjar u konkreti għaċ-ċittadini Ewropej dan ikun wieħed mill-uniċi mezzi biex nerġaw nikkonnettjaw mal dawk in-nies li huma ċittadini tagħna dawk li l-futur tagħhom fidejna. Dar kontinent għandu futur wartu żgħar jekk norganizzaw ruħna fuq livell ta' kontinent, b'rispett sħiħ tad-drittijiet nazzjonali, għad-diversità, għal dak kollu li eh, ħadnu l-Ewropej, iżda jekk ma nizdux ħabel wieħed fis snin li ġejjin u norganizzaw ruħna kif naħdmu mod differenti, jekk ma nibdlux il-kultura ta' kif naħdmu, jekk ma nikkonċentrawx fuq il-prioritajiet stabiliti mill-President elett Juncker, din l-organizzazzjoni dawn l-istituzzjonijiet ikunu perfetti fil-bozza ta' Brussell, iżda ma jkunu jfissru xejn fil-ċittadini Ewropej. Dan forsi ma jiġrix u qatt ma ser jiġri għax jekk l-Ewropa għandha kwalità waħda li ikbar minn kwalinkwa kontinent ieħor fid-dinja hija l-kapaċità tagħna li nadattaw ruħna għall sfidi l-ġodda li jfeġġu. Jinċert li ħanna ruħna, jien ċert li ħankunu suċċess, jiena ċert li nistgħu ngħidu lil ulidna li fist snin oħra nistgħu nħallu il tagħna aħjar mill-li sibniħ ftit snin qabel. Grazie ħafna. Vielen Dank, Herr Timmermans. Vielen Dank, meine... Grazzi, Sur Timmermans, Signori. Grazzi tal-li kolla zammetu mal-ħin. il-membri tal-konferenza tal-presidenti li issa ħar komplu il-valutazzjoni ta' dan ismiħ, nixtieq narrafkom li se niltaqgħu fis-sitta ta' wara nofsinhar. Niltaqgħu fis-sitta.